Dear colleagues, welcome. Uh, Aziz kollegi, nilqakom għal din il-laqa tal-Komitat Ikon. Nixtieq nibda billi nadottaw l-aġenda. Jekk m'hawnx oġġezzjonijiet, l-aġenda hija adottata. Mela, issa rridu napprovaw il-minuti tal-laqa tal-31 ta' wissu l-ewwel ta' settembru u ta' 26 ta' meju 2015 fejn kien għatem kwissjoni pendenti li issa ġiet konkluża b'nota fih il-paġna. Dawn il-minuti jistgħu jiġu adottati tajjeb issa aħbarit eh, minnaħa tal-President ikon adotta il-rapport fit-13 ta' Lulju tal-2016 u ġiet eġis li dan il-fajr jitjaddi fil-plenarja il-vot fil-15 settembru il-fajr ġi riferut lura li l-Kumitat għalek ser jibdew trialogi mal-Konsil għabbażi tat-test tal-plenarja. U dawn il-negozjati ser jibdew malajr kemm jista' jkun. Issa, il korreġendum dan il-korriġendum CRR 5-sebba' 575 tal-2015 fuq l-informazzjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet finanzjari dawn kollha tqasmu l-membri tal-ikon fl-20 ta' settembru skont regola 131 tar-regolu ta' proċedura. Fin-nuqqas ta' oġġezzjonijiet min-naħa Eh, ta'kom dan ser jiġi sottomess fil-Parlament u ser jiġi imħabbar fil-plenarja li jmiss. U sakemm ma jkunx hemm talba minn grupp politiku jew tal-inqas 40 membru mela dan il-korġendum ikun approvat u jaddi għal vot. Id-delegazzjoni tal-ikon għal ċina li suppost li saret il-ġimma l-oħra, Xangaj u Beijing, ġiet posposta eh, minna ħatra autoritajiet ċiniżi il-ħamis fil-ħodu l ħar minuta eh, ħassar, eh, anzi postpona din il-laqam. U din eh, l-azzjoni ittieħdet wara il-laqa ta' tal-sur Schulz ma' Dalai Lama. Il-laqa mal membri tal-Parlament Nazzjonali se ssir nhar l-4 fit-28 ta' Settembru mill-3 u l-5 ta' filgħaxija se jkun hemm sebgħin parlamenti nazzjonali, rappresentanti tal parlamenti nazzjonali. Issa l-aħħar laqgħa tal-koordinaturi kien nominazzjonijiet estensjoni tar-regolamenti fuq il-Fond Ewropew l-Investiment Strateġiku dan l-istess tim ta' negozjati ser jinżamm sakemm jinżamm l-istess budget. Il-Buro tra Awtoritajiet u Supervizjoni Ewropej u ġi u bina koll li napprovaw dawn il-minuti. Issa l-AIFMD t-ottubru u l-PRIPS u koll iridu jiġu approvati skont il-passi li jmiss tal-Kommissjoni wara li il-Parlament oġġezzjona għallat delegati. l koordinaturi qablu li jress u mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq fuq l-IFS disa u l-koordinaturi qablu Li ikunem u kol evalwazzjoni fuq il-swiq finanzjarji il-qafas regolatorju ta' tas-swieq finanzjari u anke il-Brexit. Ser ikollna wkoll numru ta' smigħ, Illum ser ikollna dialogu monetarju ma' Mario Draghi fejn ser indrizza u kol din il-kustjoni. U ser nistidnu u kol numru ta' personalitajiet. Fit-12 ta' Deċembru ser niddiskutu il-pakket il-semestru Ewropew tal-2017. Irrid ikun hemm analiżi bejn ir-riżoluzzjoni tal-Parlament u x-xogħol ta' segwitu biex naraw li naraw x'numa l-kwistjonijiet li ma kopriċ il-Kummissjoni. Ser ikun hemm laqa ukoll ma' rappreżentant mill-Kumitat Basel fejn ser niddiskutu il riformi ta' Basel fuq id-denominaturi tal-assi u r-riski relatati magħhom jista' jkun li jkun hemm ukoll diskussjoni ma' Libija iba u l-ICB u se jkun hemm mozzjoni riżoluzzjoni li ser tiġi adottata Novembru. Fl-aħħar Il-koordinaturi qablu li tiġi posposta l-prezentazzjoni tal-bosta rapport għad-9 u l-10 ta' novembru din is-sena. Issa irridu nadottaw il-kalendarju tal-laqat ikon tal-2017. Dan nistgħu nadottaw? Grazzi. Mela nista nilqaw nistaw nilqaw mana it-tlet presidenti għal dan għali skont artiklu 51 tar-regolamenti ESA. Eh, aħna tlabnikom tajdulna taġġornalna dwar l-attivitajiet tal-awtoritajiet ta' konvin l-aħħar sena anke l-kooperazzjoni li kellkom mal leġislaturi nixtiequ nisimgħu wkoll x'inhu mal l-prioritajiet tagħkom fit-12 il-xar li ġejjin. Is-Sur Bernardino ser jitkellem anke bħala President tal-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej u u l kapaċitajiet tiegħu ukoll bħala Viċi President. Illum inti ser tilbes tlet ikwieb għandek tlet irwoli. Dawn it-tlet presidenti batulna l-istqarijiet tagħhom bil-miktub fuq l-attivitajiet tal-entitajiet tagħhom fuq l-aħħar sena dawn l-istqarrijiet huma disponibbli fuq i komiti. U kull president issa ser ikollu l-opportunità li jagħmel kummenti preliminari. Nibdew bistur Bernardino, grazzi tassew, grazzi tassew, mastar tajjeb sinjuri, President, onorevoli membri tal-Kumitat Ikon huwa ta' pjaċir kbira li li ninsab hawnhekk għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet tagħna. Ser nibda bħala l-wol tiegħi bħala il-President u l-anijiet tagħna għal futur Imbagħad se nagħtikom idea fuq l-anijiet strateġiċi tal-Ewpa il- fis-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet u anke fas li ġejja din is-sena jiena peress illi jiena wkoll it-tieni viċi President tal-ISRB se nagħtikom aġġornament fuq l-aħħar attivitajiet Din is-sena li għaddiet il-ġukunat konġunt kien qed jikkoordina u jiffaċilita x-xogħol ta' bejn li essejs u jiffoka fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u l-evalwazzjoni tal-riski cross-settorjali relevanti fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk iżviluppajna is-Single Rulebook sabiex ikun hemm kooperazzjoni li tkun ta' benefiċċju għal setturi tal-banking u tal-assigurazzjoni. Pass importanti li għamilna kien il-standards il tekniċi regolatorju fuq il-KID u l-PRIPS. Anke jekk konna mafusin bil-ħin. Dan ser jibdel il-prinċipji leġislattivi tal-Unjoni Ewropea f'sett Eh, prattiku ta' regoli abbażat fuq konsultazzjoni pubblika estensiva u anke consumer testing. Għalhekk qed nissuġġerixxu dan id-dokument ta' tliet paġni li għall-ewwel darba għandu jagħti l-investituri informazzjoni sempliċi fuq l-ispejjeż riski u l-andament tal-prodotti ta' investiment fil- settur tal-banking, assigurazzjoni u securities. Dan huwa pass importanti ħafna l qoddim Aħna nifmu it-ħassib mqajjem il-Parlament Ewropew fil-vot tal-plenarja u nemnu illi Ix-xogħol li sar fil kumitat Konġunt rigward il-gwida tal-implementazzjoni tal-KID jista' jkun ta' għajnuna kbira sabiex niċċaraw id-dispożizzjonijiet tal-RTS biex nelbu dan it-ħassib. Jiena ninsab fiduċjuż illi soluzzjoni f'saħħitha ser tinstab malajr. Huwa fl-interess l-koll u anke fl-interess ta' ċittadini Ewropej li naħdmu flimkien sabiex natwaw il-kied. Għalhekk il-Kumitat Konġun ser ikompli jappoġġi l-istituzzjonijiet Ewropej bil-professjonalità u l-esperjenza teknika tiegħu. Il-Kumitat Konġunt is-sottometta l-abbozz ITS fuq list fuq l-ekajs taħt ir-regolament ta' rekwiżiti ta' kapital u direttiva Solvency 2 biex niskuraw li jkun hemm applikazzjoni konsistenti tal-evalwazzjoni ta' aġenziji ta' kreditu fis-setturi finanzjarji kollha. Fl-waqt il-Kummissjoni Ewropea qed tissuġġerixxi li neħu ftit minn dawn il-kriterji għal ECI, ECAIs ġodda aħna rrifjutajna. Dan l-ewwel abbozz jirrappreżenta bilanċ tajjeb ta' dawn l-għanijiet u fl-istess ħin jipromovu wkoll il-kompetizzjoni tassu għall-industrija tal-credit rating. Il-Kumitat Konġunt is-sottometta li l Ewropea l-approvazzjoni il-RTS għal tekniċi ta' mitigazzjoni tar riskju għal derivattivi OTC li ma jkunux eh, cleared by central counterparty. Dan jistabbilixxi dispożizzjonijiet li huma mirati sabiex iżidu trasparenza u s-sigurtà tal-stoq ta' derivattivi u tisi fl-Unjoni Ewropea. Li essejs ma qablux fuq l-aħħar emendi suġġeriti mill-Kummissjoni li essejs suġġeraw li huma kontra il-proposta tal-Kummissjoni li jitneħħew il-concentration limits għal marġni inizjali tal-iskemi ta' pensjoni jonfasizzaw illi dan huwa importanti ħafna biex itaffi ir-riski tal-fondi ta' pensjonijiet. U aħna rejna wkoll tħassib tagħna fuq id-dewmin tal-approvazzjoni tal-abbozz RTS. Għalhekk, f'idal ta' dawn l-standards huwa importanti ħafna li jkun hemm u kooperazzjoni bejn daw kollha valuti. Dan mhux biss ifisser illi li ikun hemm xogħol f'waqtu mill-ESAs imma li jkun hemm ukoll proċedura ta' approvazzjoni li ssir f'ħin f'waqtu. Issa fuq l-evalwazzjoni tar-riskju cross-settorjali il komitat Konġunt kompla jaħdem bil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' dawn ir-riskju u pubblikajna rapport bianwali fuq ir-riskju u d-djufijiet tas-sistema finanzjari Ewropea. Fokajna fuq il-depositors, l-investituri, l-konsumaturi u affarijiet oħra għandhom ikunu konxi tagħhom. L-aħħar rapport ifoka fuq l-aħħar żvilupp li konċernaw ir-rata baxxa ta' tkabbir u ta' redditu u l-effett li dan jista' jħalli fuq profitabilità tal-istituzzjonijiet finanzjarji. U sħaqna wkoll eh, fuq it-ħassib fuq il-konnettività fil-sistema finanzjarja Ewropea. Iżda, il-sistema finanzjarja Ewropea hija dajfa l riski aktar immedjati bħal Brexit li żdiet aktar inċertezza il tkun Konġunt kompla wkoll fil-ħidma tiegħu biex jappoġġa l-evalwazzjoni tal-Financial Conglomerates Directive. Pala parti mill-programm tal-Kommissjoni Regulatory Fitness and Performance Program Irridu nevitaw li kunem zejta ta' supervizjoni fil affas leġislattiv settorjali li diġa jindirizza dan it-tip ta' riski, bl-adozzjoni ta' raba direttiva dwar il-ħasil tal-flus u bil-proposta tal-Kommissjoni biex isiru iktar emendi, ix-xogħol tal-Kumitat Konġunt huwa wieħed kruċjali. Dal-waqt ser nippubblikaw linji gwida konġunti biex noħolqu eh, Ideja ċara madwar l-Unjoni Ewropea għall istituzzjonijiet finanzjarji u awtoritajiet kompetenti fir-rigward tar-riskju tal-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroristi. Eh, nixtieq nsemmi wkoll ir-raba laqan annwali ESA Consumer Day fi 16 Settembru f'Pariġi. Din hija pjattaforma importanti ħafna għal dawk kolla interessati biex ikunu jista' jipparteċipaw u jiġduna l-attenzjoni fuq l-affarijiet iktar importanti. Dis-sena koprejna suġġetti bħal funzjonament tas-suq intern, big data u supervizjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur, kriterji ta' protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat Konġunt ukoll neda website biex jippromovi l-attivitajiet tagħha b'mod trasparenti. Biex nikkonklu tinkludi protezzjoni tal-konsumatur se tkompli tkun fil-qalba tal-ħidma tagħna b'mod partikolari minħabba ir-rata aċċelerata tad-diġitalizzazzjoni fis-servizzi finanzjarji li issa jiżdiġa bdew jikkonsidraw fenomena cross-settorjali bħall-użu ta' big data u Eh, l-ekk msejjaħ robo advice, l-sistema automatika ta', ta pariri finanzjari, l-istituzzjonijiet edin jiksbu iktar eh, informazzjoni dwar konsumaturi u l-operazzjonijiet tagħhom, l-opportunitajiet tassu u koll. Ser u ukoll opportunitajiet u l-sfida l-konsumaturi relatati ma' l-użu tal-din it-tip ta' data. Apparti minn hekk il-Komitat Konġunt aktar tard din is-sena ser jippubblika r-riżultati dwar robo advice li jista' jsir ikomplu jaħdmu sabiex jilħqu il-mandat moti mill-kolleġislaturi. Il-Komitat Konġunt huwa impenjat kemm fuq livell mikro u makro prudenzjali biex jagħti feedback saħtu u li huwa meħtieġ f'dan l-ambjent ekonomiku diffiċli qed inħarsu wkoll lejn il-possibiltajiet biex insaħħu il-monitoraġġ tal-industri finanzjarji fuq il-promozzjoni tal-konverġenza supervizorja li jessisir ikompli jużaw l għodda kollha disponibbli. Importanti li nsemmu l-rwol ta' linji gwida u l-Q&As li kienu utli ħafna fil-passat. Ovvjament dawn l istrumenti ser jiġu applikati biss mill jessejs meta huwa meħtieġ fil-waqt li jirrispettu jirrispettaw b'mod sħiħ l-ewwel livell. Għalhekk din it-trasparenza, din il-kooperazzjoni trasparenti bbażata fuq il-fiduċja reċiproka hija importanti bejn il-kumitat ikon u tlet ISS. E u nixtiequ nkomplu aħna naħdmu b'kooperazzjoni. Issa fuq l-EOPAF F'kooperazzjoni mal-NCAs li Europa eh, promovit l-implementazzjoni ta' Solvency 2. Dan kien pass importanti ħafna biex l protezzjoni tal dawk li kollhom il-policy, mod partikolari fi żmien fejn il-kumpaniji ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet iridu jilqaw l-sfidi f'ambjent ekonomiku diffiċli, rati ta' interess baxxi u eh, il-livell ta' sostenibilta tal-business models tagħhom. Kien hemm bżonn ta' supervizjoni koordinata biex inlaħqu mal-lanijiet tal-IOPA. L-ewwel konverġenza supervizorja, it-tieni li insaħħu il-protezzjoni tal-konsumatur u li wkoll eh, insalvaw l-istabilità finanzjarja. Mill-ewwel ta' jannar 2016 il-qafas e, beda japplika l-qafas Solvency 2 għal kumpanija tas assigurazzjoni għalhekk issa presidanġi ġi konkluż qed niffukaw mill-aktar fuq is-supervizjoni. L-għan prinċipali tagħna huwa issa li nibnu niffaċilitaw konverġenza supervizorja biex ikun hemm applikazzjoni korrenti tal-leġiżlazzjoni fl-Istati Membri kollha li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs u li nevitaw regulatory arbitraġ u li jkun hemm livelli simili ta' protezzjoni il beneficjarju kollha fl-Unjoni Ewropea li Ewpa qed tuża numru ta' għodda biex tilħaq dan l-għanijiet bħal pereżempju tibni sistema komprensiva ta' informazzjoni bbażata fuq id-data miġbura minn Solvency 2 li ġejja mill membri kollha. Issaħħaħ ukoll l-effiċjenza tal-supervizjoni mikro u makro fl-Unjoni Ewropea. Odda oħra biex insaħħu l passi supervizorja u biex nizguraw li kunem implementazzjoni konsistenti ta' Solvency 2 huma s-Supervisory Handbook li jinkludi eh, prassi tajba, l-evaluazzjoni indipendenti tal-prassi supervizori u l areffar li jrid jiġi eh, applikat mill kumpaniji kollha u l-aġġustament simmetriku tal-equity capital charge ibbażat fuq l-andament tal-equity index u li jiġbor fih il-bidlit kollha fil-rati ta' l-aspettativi tal ta' interess b'mod trasparenti. Issa, il-futur li jopa qed tħares sabiex taħdem fuq eh, il-qafas supervizorju attwali. Li jopa qed tħares ukoll lejn kemm huma adegwati dawn il-modelli u l-parametri ta' standard li huma użati meta nikkalkulaw l-SCR u li nanalizzaw ukoll l-impatt tal-miżuri ta' garanzija long term Issa ser indur lejn tisħiħ tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Issa qed ngħaddu għal tisħiħ tal-qafas regolatorju biex niżguraw li jkun hemm applikazzjoni uniformi madwar l-Unjoni Ewropea li jew tqis li dawn l-odda huma importanti ħafna l-implementazzjoni tal-Aġenda tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi. L-ewwel, il-KID, Key Information Document u l-PRIPS li diġà semmejt, it-tieni, l-linji gwida preparatorji u il-Product Oversight and Governance. Imbagħad, suġġerimenti tekniċi fuq l-atti delegati taħt l-IDD li huma bħalissa istat konsultazzjoni pubblika u r-raba standard pre-sale format għall ipid Issa supervizjoni preventiva bbatata fuq ir riskjus permezz tal-rapporti ta' xerif minnaħat tal-konsumatur, monitoraċ ta' suq u reviżjonijiet tematiċi huma importanti ħafna eh, madwar l-Ewropa. Fir-rigward tad-digitalizzazzjoni fis-servizzi tal-assigurazzjoni u l-użu tal-big data l-Ewropa temmen li r-regolamentazzjoni għandha tippromuovi l għola standard ta' protezzjoni tal-konsumatur mingħajr mela ma xxekka l-innovazzjoni fuq is-settur tal-pensjonijiet nixtieq insemmi zewċ kisbiet importanti. L-ewwel l-opinjoni li l-Parlament Ewropew kunsill il-Kummissjoni f'qafas komuni għall evoluzjoni tal-riskju trasparenta għall IORBS. l jew qed rekomanda t-tisħiħ tar regolament Ewropew applikabbli għall IORPS bil evalwazzjoni ta' riskju standardizzata bbażata fuq xenarju komuni u ta' predefined stress. Irridu wkoll nisħu fuq il-ħtieġa li jkunu trasparenti ma' dawn il-membri u partit interessati. Aħna tajna suġġeriment il-Kommissjoni li jiġi żviluppat b'mod trasparenti u sempliċi il-PEP li ser jikkontribwixxi l-implementazzjoni tal-swieq ta' kapitali Unjoni tal-Unjoni Ewropea. U t-tret priorità tagħna hija li aħna nħarsu dejjem l-istabilta finanzjarja. Aħna f'dan l-ambjent kollu problemi u sfidi, aħna ħin kollu qegħdin nisqu fuq l-importanza tal-użu tal istress test ħalli bekk aħna nkun nistgħu nanalizzaw l-iżviluppi tas-suq u nindirizzaw ir-riskji fis-suq u anke l-vulnerabilitajiet ħalli bekk noħolqu wkoll iktar koordinazzjoni bħala risposta tagħna aħna wkoll qegħdin naraw illi eh, ħajkonna l-ewwel test tal-IROPS, l-ewwel test ta' dan it-tip u aħna qegħdin naraw illi dan it-tip ta' test issa jenna sabiex aħna jkollna iktar sistema b'saħħitha fil-kuntest tal-IROPS. Apparti minn hekk aħna beħsibna li jkollna t-tieni test tal-pensjonijiet ħalli naraw x'inhuwa x'ħajkun it-test l-effett anzi fuq il- stabilta finanzjarja u l-ekonomija reali. Aħna din is-sena nedejna l-istress tal-assigurazzjoni tas-sena 2016 ħalli bekk ikollna wkoll idea ta' xenarju kif inhu b'mod realistiku ħalli nkun nistgħu nidentifikaw il-vulnerabilitajiet tas-sena għad-din is-sena waħna jkollna wkoll riżultat li ppubblikawhom fit-tmiem ta' din is-sena. Aparti minn hekk is-solvency numru 2 qiegħed jagħtina biżejjed għodda sabiex aħna nimplementawha b'mod konsistenti fil-qafas li għandna bħalissa. Is-solvency 2 huwa hija sistema ta' kontroll tista' tenna nerbu riski mifruxin fis-sistema. Jiena naħseb illi fil-fatt eh, jiena kelli l-unur li nkellimkom bħala il-ċer tal-bord tal- U jiena bħala ċer tal-ISRB fil-fatt kont nitkellem iktar fuq il-makroprudenzjalità fis-settur bankarju u aħna żviluppajna politika fuq il-makroprudenzjalità lil mis settur bankarju aħna sviluppajna wkoll perspettiva strateġika għal politika fuq medda qasira ta' żmien u waħda fuq medda itwal ta' żmien. Bħala riżultat ta' dan, il-kwistjonijiet li ħarġu wara l-bidliet strutturali, aħna mill-ħata li SRB indirizzajna s sors ta' dawn l-implikazzjonijiet u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ambjent illi bħalissa għandna fissu minħabba r-rati ta' imax baxxi. Mela, Nishtiq u koll kon kemmu għandhom rwol importanti leġislaturi f'dak li nxaqsam supervizuri. Aħna irridu li noħolqu dan il-ktib wieħed ta' regoli li nżidu iktar konverġenza fil-kultura supervizorja u anke jkun iktar stabilta finanzjarja u protezzjoni konsumatur. Aħna din naraw li bħalissa t-mexxija, l-istruttura ta' t-mexxija tal-Ejopa kienet tajba għal dak iż-żmien għal mandat regolatorju, iżda bżonn li nirfinaw daqsxejn din l-istruttura. Ħalli bekk l-Ejopa tista' tkompli tirrispetta il-mandat ta' konverġenza supervizorja. Apparti minn dan l-approċ ta' evoluzzjoni, aħna nistgħu nsaħħu l-Ejopa billi nindirizzaw mandat iktar, konna mandat iktar ċart ħalli niskuraw li jkun hemm kultura ta' supervizjoni komuni għal prattiċi l-evaluazzjoni indipendenti tal europa u l-prattiċi ta' supervizjoni jkun huma vera importanti ġifieri ngrazzjakom tal-li ippermettejtu li nitkellem fuq din ħaġa li importanti l-konsumaturi Ewropej. Grazzi ħafna issa dwar l-standards tekniċi tal-emir nixtieq il-informakom il-Parlament Ewropew ta' appoġġ għat-talba li għandu jkun hemm implementazzjoni mill-iktar fis possibbli li dawn l-standards tekniċi u jiena flimkien mas-sur Delanget Timothy Messet li huwa iċ ċerta ta' CFTC u aħna edin namlu minn kollox sabiex napoġġaw din it-talba. U wara li dan it-test ħajkun adottat min-naħa tal-Kummissjoni, aħna qed nuru rida tajba tagħna ħalli naraw x'inhuma l-irxkiel ewlenin ħalli bekk nkun nistgħu nimplementaw mill-iktar fis possibbli daw l-standards. Issa Sur Enrija, grazzi ħafna Sur President, il-proċess tal-balance sheets fil-fatt għandu ikun evalwat. Aħna għatfadlinna ħafna x'namlu f'dan il-kontest ir-riżultati illi ħarġu l-autoritajiet kompetenti fil-fatt edin juraw din il-ħaġa illi rridu namlu. Apparti minn hekk, l-iktar ħaġa importanti, rridu nsaħħu l-kapital dan din hija kondizzjoni ewlenija għal balance sheets tal-banek. Ir-ratio tal-medja għal non-performing loans tal-Unjoni Ewropea iżda hija ta' 5.7% tliet darbiet iktar minn dak tal-pajjiżi ewlenin madwar id-dinja f'għaxar mem stati membri ir-rata hija ta' aktar minn 12%. Dawn in-non-performing loans se ikollhom impatt ħażin fuq id-disponibilità tal-flus illi jistgħu jisselfu lil familji u b'nies individwal kif ukoll il-kumpaniji. Aħna f'rapport dan l-aħħar ħriġna b'suġġeriment għal azzjoni politika fuq tliet linji li nindirizzaw il-pressjoni ta' supervizjoni għal non-performing loans ikunna targets kwantitativi kwalitattivi t-tini maħda li indirizzaw kwistjoni strutturali fil-proċeduri ġudizzjari tal-kontabilta u anka tat-taxxa u l-intejbu l-funzjonament tal-swieq finanzjari tas-swieq sekondarji, skużawni. Il-balance sheets tal-banek u l-istrutturi tal-kumpaniji huma importanti li jinbidlu ħalli jadattaw għal BRRD. L-autoritajiet tal-riżoluzzjoni rridu jagħmlu iktar ukoll sabiex jimplementaw il-dispożizzjoni tal-emrel. Aħna palissa qegħdin nifinalizzaw ir-rapport u e, il-qafas tal-emrel li jista' jagħtina provi kwantitattivi u ta' kwalità wkoll fuq l-impatt li l-implementazzjoni ta' dan il-qafas jista' jkollu. U edin nieħdu spot minn dan ukoll sabiex nimplementaw l-standards internazzjonali fuq it-tilak u total loss absorbing capacity. Aħna qegħdin insegwu mill-qrib ukoll diskussjonijiet li qed isiru fih dan il-Basel Committee on Banking Supervision l-analiżi tal-IBA tikkonferma li l-qafas regolatorju għandu jinbidel sabiex nisqu iktar fuq il-responsabilta u l-passibilta li aħna inqablu riżultati ma' modelli oħrajn interni tal-banek. Iżda, u importanti li dawn il-bidliet ma jnaqsux is-sensitività tagħna għar-riskju f'dan fiħdan dan qafas regolatorju ma jħolqux zejd żieda li mhijiex xirqa ta' rekwiżiti tal-kapital aħna din nagħmlu minn kollox sabiex nikkoordinaw l pożizzjoni tal-Rappresentanti Ewropej. Wara numru ta' workshops aħna qegħdin nippruvaw nidentifikaw x'nistgħu nagħmlu. Minkejja il-fatt li aħna konvinti li single rulebook diġà huwa proporzjonat aħna rridu narfu wkoll li l-qafas regolatorju huwa kumpless ħafna u għandna dmir li nanalizzaw ħalli naraw jekk dan il-pis fuq il-banek huwiex verament xi ħaġa li jistgħu jifilħu għaliha. Ħajkun hemm dokumentaw diskussjoni dwar dan is-suġġett. il libija jgħat jaħdem iktar fuq il- l-sfidu l-problemi marbutin ma' innovazzjoni ta' teknoloġija u fil-settur finanzjarju. Digital banking għandu potenzjal kbir u aħna qegħdin analizzaw issa u nipublikaw l-opinjoni tagħna fuq il-virtual currencies, il-crowdfunding, l-automated device u l-użu tal-data tal-konsumatur. U hemm kol opinjonijiet li għahna nindirizzaw fihom il-leġislaturi u l-kolleġislaturi tal-Unjoni Europea fid-dokumenti ta' diskussjoni u anka fil-brabta mal-PSD numru 2. Il-rapport annwali fuq il-konverġenza s supervizjoni fil-fat ta' tiktar informazzjoni fuq il-fat li aħna kena nipposmu ċertu proġett importanti. U kien hemm membri ta' dan il-kumitat li tkellmu fuq il-faċilitajiet tal-Q&As u l-għajni gwida tal inizjativa tal-ISA. Sina nishtiq nisħaq fuq il-fat li ma importanti ħafna illi aħna ikonna gwida ta' supervizjoni trasparenti li li kiku li bijaj ma jamil xek din l-inizjattiva għanda t-tiet mill-autorit kompetenti u dan ħajsib mod li mux koordinat. Dak li għandu xieqsam l-interpretazzjoni ta' dokumenti tal-level wieħed, din il-kwistjoni mbagħad timmur fidejn il-kummissjoni, għal raġuni daw l-odda l-ġodda huma l-unika mod ta' kif aħna nistgħu naħdmu b'mod konsistenti u nagħtu ktar trasparenza fid-deċiżjoni ta' supervizuri. Jien nixtieq ukoll nġbilkom l-attenzjoni għal riżultat ta' referendum tal ren Unit illi fil fatijat qed ħafna l-ħaddiema tal iba sabiex aħna naraw li naqs kemm jista' jkun l-inċertezza dwar il-post fej eh, l-autorità tkun ibbażata u sabiex ikun hemm tranzizzjoni kemm jista' jkun mingħajr xkielu problemi importanti din id-deċiżjoni tittieħed mill-iktar fis possibbli ħalli mbagħad ikun bżejjed ħin sabiex nippjanaw iċ-ċaqliq. Grazzi ħafna lill Andrea Enria sa Stephen Major. Grazzi ħafna Roberto tal l opportunità li nitkellem, iż President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Nħu li tatuni l-opportunità illi prezenta il-xol tal-ezma l laħartna xir xar u naqsam ma'kom il-sibijiet tijaj fuq eh, il-dawk l-affarijiet li l-ezma ħataffaċċa mill-lum il-qoddim. Qabel ma nagħmel dan nishtin ningrazzjawkom għall-appoġġ tagħkom għall-kooperazzjoni li dejjem kellna bejnietna matul dawn l ħar ħames snin. L-appoġġ tagħkom kien importanti ħafna ħalli nippermettu li l-ezma tkun organizzazzjoni b'saħħitha li tkun iffukata fuq il-missjoni tal-ħarsien tal-investituri u niżguraw li kun hemm stabilta u l-sfiq finanzjarja jaħdmu sew. F'dawn l-ħar 12 xahar aħna iffukajna fuq l-erba' attivitajiet ewlenin. Ħanibda nitkellem fuq single book. F'dan l-aħħar sena, f'din l-aħħar sena aħna publikajna aktar minn 80 abbozz ta' standard tekniku, ħafna pariri tekniċi u opinjoni. Jiena nemmen illi dawn dokumenti kollha kontribwixxew ħafna flimkien mal-isforzi tal-Unjoni Ewropea tal-Kolleġislaturi illi sanna komunità regolatorja u s-swieq finanzjari iktar trasparenti u iktar kompetittivi. Issa, fl-izvilup ta' dawn il-mizuri tal-livell numru 2 jena nemmen li leżma u rew li l-essi jihdu impen serju u ta' u koll pariri ta' esperti tekniċi lil koleġislaturi u f'dan l-aħħar xar xahar u wkoll rew illi kienu lesti li aħna nikkonsidraw ċertu abbozz ta' standards illi fil-fatt kienu faslin fuq fid-dokumenti tal-livell numru 1 aħna ħriġna bi tliet opinjonijiet fuq l-abbozz tal-regoli fuq il-MIFID 2, opinjoni fuq l-abbozz tal-standard MAR u oħra fuq l-standard tas CRR u l abbot tal-emir ukoll. Sabiex ikonna verament il possibilta li jkollna single rulebook tip wieħed ta' regoli importanti li aħna inżommu l-pass għaddej kif bħalissa u nifinalizzaw fuq dawn l standards tekniċi jina naħseb li naqblu l-koll li dawn huma standards tekniċi mfasslin tajjeb, ġifieri issa rridu ngħaddu għall-implementazzjoni. Mela, nitkellem fil-konverġenza supervizorja, l ezma kellu l-mandat illi jiffoka fuq l-armonizzazzjoni tal-suq waħdini. Aħna kellna wkoll koll Issa rrit naħdmu fuq ir-riżultati għall-orjentazzjoni strateġika bejn sena 2016-2020 kien importanza ħafna illi aħna naħdmu iktar fuq eh, approċċ uniformi għal eh, brabta mal-għanijiet ta' CMU. Kenna bosta peer reviews fuq il-prospectus illi kena disponibilta tagħna, rekwiżiti ta' tal-MIFID, u numru wkoll tal-linji gwida u mistoqsijiet u tweġibiet li kienu importanti sabiex niċċaraw l liġi għall awtoritajiet nazzjonali kif ukoll għall parteċipanti tas-suq. L-eżma kontribwixxiet sabiex tiftaħ iktar is-suq Ewropew għal istituzzjonijiet li ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll tajna ċertu pariri importanti ħafna l kummissjoni fuq il-passaporta pajjiż terz eh, fil-kuntest tal lafmd u l-proċess ta' għarfien importanti ħafna fil-kuntest ta' CCPs. Aħna issa li għaddejjin bl-implementazzjoni tal mizur nixtieq nġbdilkom l-attenzjoni mod partikolari għas-sistema ċentralizzata tal-IT li l-eżma qiegħda tibni bħalissa flimkien mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għalla nijiet fil-kuntest tal-mifir. Dis-sistema ħatenna sabiex aħna jkollna iktar cost efficiency fuq livell Ewropew fl-istess ħin naraw li nsaħħu l-kwalità u ntejbu l-kwalità tad-data li noħorġu b'rapporti fuq aħna fil-fatt għandna biżjed riżorsi sabiex niżviluppaw iktar eh, possibilità li aħna nistgħu nkunu esperti fuq ir-rapporti u d-data u nemnu illi jekk aħna ħantibu l-kwalità tad-data ta u anka jinteressana u nur iktar interess fil-spejjes involuti fil-rapport dawn manijiet li nistaw fil-fat nifukaw iktar l-injamu. Aparti minn fuq l evalvazzjoni tar riskju aħna kontribuxxejna ħafna sabiex nanalizzaw dawn ir-riski mill-perspettiva makroprudenzjali. Aħna wkoll kontribuxxejna ħafna fuq dak li jintom ħdimtu fuq bħala komitat aħna ħin kollu nitkellmu fuq il-benefiċċji iżda qed niżgura fl-istessin il-konsumaturi jkunu protetti u meta huma jkunu qegħdin jixtru servizzi finanzjarji. Nixtiequ niġbulkom l-attenzjoni għat twissijiet ukoll pubblikazzjonijiet oħrajn li ħarġet lesma f'dan l-aħħar ftit xhur. U nfakkarkom fuq eh, l-istrumenti li huma soġġetti għas-sistema ta' bejlen kif ukoll it-twissijiet li nataw l-investituri fil-qasam tar-retail fuq l-alternativi li għandhom kontratti u anka prodotti li huma soġġetti għal spekulazzjoni. Fil-fatt aħna kellna rapporti li dawn il-prodotti kienu qegħdin jinbieħu fuq il-livell transkonfinali. Issa fuq il-xol ta' supervizjoni, aħna stabilixxejna proċess ta' supervizjoni b'saħħtu ħafna, iżda implementajna wkoll proċess ta' nfurzar skont ir-regolament ta' CRA u l-emir. Dan l-aħħar Aħna rajna li kanna kas ta' nfurzar kontra l-Fitch Ratings Limited fejn aħna wasalna sabiex immultajna 1.38 miljon lil din il-kumpanija wara kas li kien reġistrat fis-sena 2016. Iżda il-multi li palissa tista timponi l lesma fuq il-CRS u t-TRS mumiex oljin bizzejiet, aħna nixtiequ li l-multi jkunu kalkulati fuq l-istess livell tal-revenue annwali madwar wieħed fil-mija forsi tkun perċentwal tajjeb jiena nixtieq li nisma' l-opinjoni tagħkom fuq dan. Hemm xi ħaġa oħra li nixtieq li intom tirriflettu dwar is-CMU. Is-CMU importanti ħafna sabiex ikun hemm Iktar suċċess eh, fiħdan l-ekonomija Ewropea u għal raġuni rridu nkomplu naħdmu fuq għal dan il-għan. Is-CMU kien mfassal bħala proġett Ewropew u naħseb li m'għandix tagħmel differenza jekk aħna x'ħajkunu 27 jew 28 pajjiż. Għal din raġuni l ezma bħala wieħed regolaturi ħad kompli tieħu impensa biex tejn ħalli nimplementaw l-anijiet ta' CMU, nirrispettaw il-mandat u s-setat li għatina CMU, natu attenzjoni partikolari l-protezzjoni tal-konsumatur stabilta finanzjarja u s-swiq li jaħdmu tajjeb. Għazza ħafna l-punt li għamil tinti fuq il-multi kien punt tajjeb ħafna naqbel mija kemmek u anki dak li fuq il-CMU, CMU koll u dwar jekk u x'sa jkun hemm 28 jew 27 pajjiż, eh, però nixtieq nirringrazzjakom it-tlieta għal dawn l-interventi pożittivi, kooperazzjoni tajba ħafna wkoll mal-Parlament Ewropew kif qal Steven dan il-Kumitat jappoġġa il-ħidma tal-eżas. Issa nistgħu nibdew bil-Q&A. Irridu nżommu ma' erba' minuti għal kull intervent għaliex imbagħad għandna l-votazzjonijiet fl-erba, eh, imbagħad wara l-votazzjoni għanna l-Mario Draghi wkoll. Ġifiri, jek jġobkom, ġifiri, zambu l-interventi tagħkom għal minuta minuta u nofs. Imbagħad san nkun strett ukoll bit-tweġibiet. Burker Valz. Grazie ħafna, Sir President. Naturalment, naħseb li nistan saqsi ħafna mistoqsijiet jena lil dawn it-tlet chairmen Iżda nixtieq li l-ewwel insaqsi lis-Sur Enrija xiftit mistoqsijiet. Sur Enrija, naħseb li aħna naqblu fuq eh, dak li għattinti eh, fuq il-rizultat tal-Brexit u koll. Veru illi hemm bżonn ta' adattament tal- esa illi aħna ilna nippruvaw nimbuttaw favorija din il-bidla tal-istruttura regolatorja tal-esa. Nishtin saqsik allura inti minnaħat tal-autorita tijak xtib ta' tħejjiet ta' din tamlu sabiex tħejju ruħkom għal-Brexit hemm xi task force dedikata propju għal dak li ħajġru wara il-Brexit u issa f'dan il-periodu ta' bidla edin intom tinkludu ċertu affarijiet fl-istruttura ta' tmexxija apparti minn hekk. Intom għandkom il-flessibilità bħalissa fl-istruttura tagħkom sabiex eh, daħlu dan kollu fil-regolament tal-LBA u issa dwar il-post fejħa jkun uffiċjalment eh, eh, ibbażat il-bażat tal-awtorità inti fil-fatt eh, għandek xi idea ta' fejn kieku tixtieq eh, eh, ċaqla għal forsi tista' tara li taqsam il-post ma' Mr. Bernardino jew xi sibijiet. Ok, thank you. Well, uh, of course. Grazie. Iva, ovvjament, irrid nqodu attenti li ma nadottawx ruol li jmur l-len mir responsabilitajiet tagħna bħalissa it-teħid ta' deċiżjoni fl-ambitu tagħna ma nbidilx bqajna naħdmu bħas-soltu mal-kooperazzjoni tal-kollegi tar-Renju Unit fl-istrutturi interni tagħna. Issa għal għal-ġejjieni ovvjament aħna lesti li nagħtu għajnuna teknika li jaf tkun meħtieġa minn dan il-kumitat u mill-kummissjoni wkoll ġifiri x'jistgħu jkunu l-alternattivi differenti, l-implikazzjonijiet tekniċi wkoll ta' dawn l-alternattivi, però bħalissa maħniex qegħdin namlu tħejjijiet speċifiċi. Kanna diskussjoni fl-away day eh, xijim wara il-riżultati ta' referendum u jkolli ngħid li d-diskussjoni kienet pożittiva ħafna xi membri esprimew tħassib li se naqsam maqom, ġifieri tħassib ta' xieġri meta noqorbu lejn il-mument tal-ħruġ tar-Renju Unit u r-rappreżentanti tar-Renju Unit jibqgħu jivvotaw u jipparteċipaw madwar il-mejda. Ir-rappreżentanti il mejda ir rappreżentanti tar renju Unit eh, sarħulna rasna għalu eh, li huma jibqaw jaħdmu u juqodu attenti li ma jfixklux it-teħid ta' deċiżjonijiet fuq standards li musa jkunu applikati mbagħad fil-ġurisdizzjoni tagħhom jekk dan ikun il-każ. Jiġifieri għalissa qegħdin fuq standby biex u hekk. U li ewlieni tagħna huwa marbut ma' l-inċertezzi tal-istaff, anki l-proċess ta' reklutaċ se jkun diffiċli issa wkoll għaliex in-nies eh, se jkunu se diffiċli li jaċċettaw xogħol, jiċċaqalqu l-familtom ukoll mingħajr ma jkunu jafu fejn se jkun dan ix-xogħol u jafu kien hemm ukoll sfidi biex inżommu lil ċerti nies Nittama jiena li forsi nkun nistgħu nsibu xi tip ta' direzzjoni mandumux, grazzi. Nittamaw iva, nittamaw li hekk jiġri. vanġ Beres. Grazzi ħafna, President. Eżis kollegi, Grazzi, President. Sinjuri, l-ewwel net mistoqsija għas Sur Andrija. Inti osservatur fil-Kumitat Basel. Fejn kien hemm ħidma li jista' jkollha impatt sostanzjali speċjalment għal mortgage lending. Eh, jista' jkun problemi bil-rati tal-fixed ukoll affarijiet bħal dawn. Dawn tibdiliet jistgħu waslu għal nuqqas ta' stabilta' u jista' jkollhom impatt ukoll fuq it-take-up tal-kreditu. Intu taħseb li din hija direzzjoni tajba Semmejtu kol il-Brexit u għettu li memx implikazzjonijiet fuq is-swieq kapitali. Meta l komissjoni ħarġet bi proposta fuq dan xi wħud minna ħasbu eh, fuq is-supervizjoni għaliex kallu jkun hemm xi terqim fl-istrutturi. Issa jidher li inti ma tantx inti konvent fuq dawn l-affarijiet. Il-perspettiva tiegħek hija pjuttost kontinentali, ġifieri jkun hemm eh, kapitali, supervizjoni, eccetera, xi ħaġa xirqa għal dan l-ambitu. Iva, grazzi. Iva, kif diġa għet eh, aktar kmini, aħna attivi fil-koordinazzjoni ta' pozizjoni komuni fuq id-diskussjoni ta' Basel. Nejtilkom l-ewel li l kwistjoni hemm qiegħda rridu nitrattawha diġa' ħriġna sensiela ta' rapporti u kolem hemm il-problem ta' varjabilità eċċessiva u kollu naqqas ta' reliability u koll brabta mar riżultat tal-modelli interni tal-banek. Problema dejn, però rridu niżguraw li s-soluzzjoni ħarija mbagħad ma tagħmilx ħsara lil dawk l-oqsma tan-negozju li huma low risk b'mod speċjali eh, self residenzjali u self ukoll il-kumpanniji. Importanti li proposta finali ġifiri ma tżidx capital requirements f'dawk l-oqsma li mhumiex fl-eruq tal-problema. Ġifiri t-tweġiba tiegħi hija l-problema tissolva u għadin naħdmu f'Bazil biex nizguraw li tinstab soluzzjoni. Però importanti wkoll li nizguraw li ma jkunx hemm impatt negattiv fuq oqsma fejn il-modelli u raw li jaħdmu tajjeb. Grazzi. U il-kwistjoni tar-rabta bejn il-Capital Markets Union u l-Brexit, naħseb li l-punt li xtaqt nagħmel jiena fil-bidu kien li jekk hux 28 jew 27 dan huwa importanti li nkomplu naħdmu m'għandux ikun hemm pawżi. Tista' tgħid li hemm raġuni oħra biex wieħed ikompli ħaffef għaliex nafu li speċjalment l-Ewropa kontinentali torbot ħafna fuq il-qasam bankarju u waħda mir-raġunijiet għalfejn nixtiequ li ikonna din l-Unjoni u għal nixtiequ bil-lanċ bejn n-naħa tal-swieq kapitali u n-naħa bankarja. F'dan ir-rigward jiġifieri hemm argument b'saħħtu biex naġixxu b'mod veloċi. U f'dan ir-rigward anke jekk nara komunikazzjoni tal-Kummissjoni naħseb li din tirrifletti din l-opinjoni wkoll għaliex fiha nsibu din ir-rieda għall veloċità u personalment eh, Anke wara li smajt għal aktar kmieni naħseb li wieħed mill-loqsma fejn għandna nimmexxu huwa konverġenza għat-tlet awtoritajiet, konverġenza supervizorja importanti ħafna, per jekk nqisu s-setat li hemm f'dawn il-loqsma dan mhumiex b'saħħithom kemm jistgħu jkunu. Imxejn aktar fuq is-single rulebook fis-snin moddija però nqas fuq il-konverġenza. Għandna naħdmu aktar biex nqisu l-prassi nazzjonali u biex niġġudikaw dawn il-prassi b'mod indipendenti. Grazzi. Bert Luke. Mistaqsija l rija. Nixtieq nistaqsik dwar l-stress tests u r-riżultati tagħhom. Dawn li saru mill-BA jidentifikaw 5.7 biljun under capitalization. Kien hemm ċerti problemi. Imbagħad wara kien hemm ukoll studju minn tliet eh, ekonomisti rispettati fosthom Sinjora Pire minn Lozanna. U dan wassal għal livelli ola ta' undercapitalization. capitalization jekk tħares lejn is-swieq tal-valuri pereżempju ukoll hemm ċerti diskrepanzi marbutin mal-under capitalization. Issa, il-bażi għad-diskussjoni għal dawn l-istudji eh, xenu ma dawn, eh, bdew minn punta tluq zbaljat, eh, taħseb li risk test tal-IBA huwa aħjar mill-istudji jew ma qestux ċerti riski jintom fl-stress tests. Grazzi ħafna tal-mistoqsija. Iva, rajna b'interess dawn l-istudji aħna u kufett inti ġustament huma ekonomisti rispettabli. U ta' bilħaq Iva, hemm parti kbira mid-dinja akademika li qed issostni li l-capital requirements għandhom ikunu ola milli huma f'regolamenti l il-ġurnata għandhom norbtu aktar fuq il-leverage ratio milli fuq il-, risk-based requirements u r-ratio għandu jkun ola 10-15-20% u kol jekk inti tevalwa il-Banek Ewropej eh, is-sib eh, ċifri oljien ħafna bħala regolaturi aħna rridu niżguraw li l-Banek Ewropej jkunu f'pożizzjoni taħt stress li jirrispettaw il-qafas attwali li jintom eh, u l-Kunsill appoġġajtu wkoll. U allura rridu nużaw rekwiżiti regolatorji li nsibu fil-leġislazzjoni Ewropea. Din hija raġuni għad-differenza. Kien hemm ukoll xi kritika leġittima li tqajmet ukoll brabta mal-istrettezza tal-advers senarju li ntuża fit-testijiet tagħna, però Irridu ngħidu li l-istrettezza ta' l-stress test titqies mill-capital depletion. Aħna għandna 380 eh, business point għal din is-sena l-istess numru li intissib fl-istress test Amerikani ċifiri jawne korejna li t-testijiet tagħna kienu pjuttost robusti. Um, 30 second, 30 second. Yeah, għana kursa Għandi mistoqsija qasira kjoġbok biex nkompli ma 30 sekonda. Iva, inti għattejt li għallura l-stress test mumiex għadin kollom dak l-effett li kien mixtieq meħabba l-Parlament Ewropew ma implementax l-standards xirqa. Għajsu. Le, jena għat li appoġġajt totalment l-standards tar-regolament qed ngħid li jekk inti tixtieq livelli addizzjonali ta' sigurtà fil-qafas leġislattiv u tixtieq li iżżid il-livell meta mqabel ma' regolament attwali inti trid iżżid b'mod sinifikanti il livell ta' kapital fis sistema Però l appoġġ tiegħi hemm qiegħed kien hemm studju wkoll anke fuq livell internazzjonali u fil-Kumitat Basel ukoll li juru l kalibrazzjoni attwali hija tajba bejn sigurtà u inċentivi għas-self. Grazzi. Mil-kellim li jmiss. Sinjuri, it-talenta minn semmejtu l izviluppi teknoloġiċi fl-ambitu finanzjarju ħafna ġara fil-fimtek, sertek u reptek, jekkux intelligenza artificiali, big data, robots, blockchain. ħafna affarijiet qegħdin jiġru U s-Sur Bernardino semma li intom tixtiequ taslu għal livell ola ta' fiduċa fil-konsumatur fil-waqt li ma xeklux l-innovazzjoni, kulħadd jixtieq għaddejn, però nisimgħu ħafna li regolamenti jifakaw wis fuq l-istituzzjonijiet u mhux biżejjed fuq l-attività. U allura għandna noqqas ta' level playing field minħabba kumpanija bħal Google, Apple, eccetera dawn rridu jiffaċċjaw l-istess regolamenti bħalna. X'taħseb inti dwar dan? Atlet istituzzjonijiet li tirrappreżenta taqbel għandna nifokaw fuq l-attivitajiet aktar minflok fuq l-istituzzjonijiet u mbagħad xi ħaġa oħra indirizzata li bijaju l-eżma. Kridek bħala rapporter fuq il-benchmarks, eh, wieħed mill-benchmarks ewlenin huwa li eh, Harbor u waħda mill-frustrazzjoni tagħna kienet li ħafna banek irtiraw mill-panel. Issa naħseb li taqblu miegħi meta ngħid li dan mhux eżempju tajjeb minn naħa tal-banek għaliex xorta dam jużaw il-benchmark u m'għandhomx responsabilità biex jikkontribwixxu issa. Kelkom diskussjonijiet mal-banek intom fuq din il-kwistjoni u x'taħsbu wkoll fuq dak kollu li jettilkom. Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Dawn il-kwistjonijiet marbutin ma' digitalizzazzjoni u l-big data għadin kull ma jmur isiru rilevanti fil-programm ta' ħidma tagħna kif qed taktar kmieni ħdimna fuq ir-robot advice dan l-aħħar u fl-imkien fuq livell tal-ESA se nippubblikaw sat minn din is-sena discussion paper fuq il-big data u xi wħud mill-affarijiet li semmejt se Jiġi riflessi f'dan id-dokument. Meta ngħid eh, dan, ngħid li għandna bżonn nilħu bilanċ xira bejn li jkun hemm livell li ta' ħarsien tal-konsumaturi mingħajr ma nxekklu l-innovazzjoni u dan jorbot mal-ċiklu ta' ħajja tat tip ta' prodott. Dan l-element li eh, wieħed iqis il-bażi ta' attività waħda mis-soluzzjonijiet eh, potenzjalment din bħalissa fil-proċess li nitolbu mill-stakeholders jew mill-partijiet eh, differenti mill-industrija konsumaturi xi jaħsbu dwar ir-riski u opportunitajiet ewlenin marbutin ma' dawn l-evoluzzjonijiet. U anki rridu nifhmu x'inhuma il-komponenti ewlenin li jinsabu fir-regolament u fil-qafas regolatorju li jistgħu joħolqu problemi għall-innovazzjoni minnaħa tal-kumpanniji. Eh, bla dubju, din se tkun parti mill-aġenda tagħna għal din is-sena u s-sena d-dieħla wkoll. Se jkun element importanti ħafna xi kultant meta niddiskutu dawn il-kustjonijiet, il-fimtek per eżempju, ninsew li fl-assigurazzjoni hemm ħafna bidliet potenzjali marbutin ma' dan il-qasam, l-użra l-big data per eżempju, dan għandu l-potenzjal li jibdel għal kollox il-mod kif isir l-underwriting. Ovvjament, nistaw narawa mod pozittif u koll li jkunem prezzijiet aħjar, però dan jista' joħloq ukoll ħafna problemi fis-sens ta' esklużjonijiet, per eżempju għal ċerti konsumaturi, u dan rridu nevitawh bla dubju pero dan se jkun parti mix-xogħol tagħna għax-xhur u snin li ġejjin, blan li jkun hemm dan il-bilanċ bejn iż-żewġ elementi. Grazzi. Zid punt fuq it-teknoloġija. Għalina it-test huwa fuq il-pagamenti. Il-pagamenti dak il-qasam fejn se jkollna third party providers li jibdew jikkop jikkompetu mal-banek u hawnhekk il-kompetizzjoni se tkun ferroċi jem ħafna tħassib minnaħa tal-banek li dawn il-providers third party mhumiex suġġetti għal regoli xierqa irridu nagħmlu sforz biex niżguraw li jkun hemm bilanċ xira insomma bħala segurta għall-utenti u għall-parteċipanti kollha u ġenerali naħseb li rridu nħarsu l-qoddim naraw x'in id-definizzjoni tal- banking. Eh, din hija dik li kanna fid-direttiva ta' 88 per eżempju din id-definizzjoni għada attwali fid-dawl tal-żviluppi teknoloġiċi tal-lum il-ġurnata fuq dan irridu nirriflettu kol fil-ġejjin qrib. Grazzi. L-ewwel fuq il-parteċipazzjoni tal-panel fil- benchmarks. Aħna konna mħazbin dan l-aħħar dwar parteċipazzjoni Arbor u rajna wkoll tnaqqis ta' madwar 50% fin-numru ta' parteċipanti minn 40 għal 20. Konna mħazbin li provajna nikonvinċu li l-banek jibqaw eh, fil-panel Huwa tajjeb li fir-regolament il-ġdid tal-benchmarks hemm il-possibilità li nisforzaw il-banek biex jipparteċipaw. Hija ħasra li il-banek ma jipparteċipawx fil-panels l-ewwel net eh, huma jużaw ħafna dawn il-benchmarks għalkemm huma isemmu r-riski xorta waħda jużawhom ħafna f'ħafna kuntratti mal-konsumaturi fejn hemm referenzi għal u arbor Jeda xejn stramba li mbagħad il-banek jitilqu mill-panel minħabba il-riski legali għaliex jużawhom ħafna dawn il-benchmarks. Ir-riski huma kontrollabli nistgħu nidentifikawhom ukoll u naħseb li dak li nitolbu aħna me submitters huwa raġonevoli u għandu ikun e ġestjonabli bħala riskju legali. Umbat fil-qosor fu l-influenza tal-fintech. Diġant għal affarijiet tajbin minn naħata Andrija u Gabriel għal kem provajna noħorġu b-leġizlazzjoni u standards tekniċi Eh, namlu għam neutrali, diffiċli li nqisu x'se jiġri fil-ġejjien bit-teknoloġija l-ġdida, allora huwa importanti li nimmonitorjaw l-iżviluppi finanzjarji għanna tim speċifiku fezma u koll aħna li jgħet jgħamil dan ix-xogħol u naraw kif innovazzjoni ġdida kif din torbot mal-qafas regolatorju. Grazzi Sven Giegold. Xi mistoqsijiet, l-ewwel l-Bernardino aħna rajna il-każ ta' revolving door ta' direttur Montalvo fil-PwC. Inti taħseb li dan u eżempju li jista' jagħmel ħsara l-reputazzjoni tal-indipendenza tal-aġenziji tagħna. Taħsbu l regoli fit-tliet aġenziji għandhom ikunu aktar stretti anke jekk inqisu il-kodiċi ta' etika imbagħad l-IORP dan ir-regolament eh, riformat issa jinkludi li l-obbligi kollha għandhom ikunu finanzjati bisħieħ. sħiħ. Eh, l-istudju ta'kom rajnieħ f'April fuq l-istat ta' xi wħud mis-sistemi taħseb li ma kienx hemm ksur ta' liġi hemmhekk u t-tieni x'miżuri se jittieħdu. Għandi mistoqsija wkoll għal eżma wkoll brabta mal- pariri tagħkom fuq l-ekwivalenza. Xi ħaġa importanti ħafna fil dawl tal-Brexit ukoll. Fuq ħafna pajjiżi sensittivi inkluż ċerti tax havens intom tajtu konsulenza fuq l-ekwivalenza fuq l-IFM li eskluda xi kriterji jew lenin. Bħal pereżempju l-responsabilità limiti taħsara u limiti brabta mal-pagamenti wkoll. Għalfejn intom eskludejtu dawn il-kriterji u kien hemm pressjoni min-naħa tal-Kummissjoni biex intom tagħtu dawn it-tip ta' pariri u fl-aħħar net rajna li fil-qasam tal-diskussjonijiet bejlen brabta mal-Italja x'jistgħu jkunu il-problemi hemmhekk, x'tip ta' konsegwenzi tistgħu taraw intom jekk inqisu wkoll li hemm l-obbligu li wieħed jaġġixxi fl-aħjar interess tal-investituri u dan mhux dejjem ikun segwit. Se jkun hemm attività deċiżiva biex intom tkomplu bil-liġi Ewropea fil-qasam misselling ta' prodotti finanzjarji lill konsumaturi speċjalment bl-obbligu li wieħed jaġixxi fl-aħjar interess tal-konsumaturi. Well, thank you very much, uh, Sven. Uh, un... Sven, tala Sven, talaw il-mistoqsijiet, donġ mistoqsijiet tijak. Mela fuq l-ex direttur eżekuttiv ta' fuq tafu li qed jaħdem għal PwC, aħna nħossu li dan jimxi ma' regolamenti attwali, ma nħossux li hemm xi problema li wieħed jaħdem bħala konsulent. Minnaħa tagħna nemnu illi il-reglu jisewġu interpretati b'tali mod li jkun hemm sena li ma jkun li fija ma jkun hemm ebda kuntatt ma' staff tal-Ejopa u dak għandu x'qasam ma' ħidma tal-Ejopa. Dan għandu jisir fi situazzjonijiet kollha u nemnu li dan ukoll jilħaq l-anijiet ta' dak li għandna fir-regolament. Fuq it-tieni punt fuq eh, il-finanzjament u il-pensjonijiet. Zven inti taf illi din id-direttiva job hija ta' armonizzazzjoni minima. Għalhekk il-parametri fundamentali li bihom wieħed jikkalkula dawn il-responsabiltajiet huma bbażati fuq prinċipi differenti u għalem ħafna lok għal manuvru fost l-istati membri. Meta jisiru kalkoli aktar realistiċi u meta jiġu inkonsidrati irrati ta' interess baxxi, dan juri illi hemm livelli varji ta' finanzjament. U jekk huwa minnu illi fil-bosta stati membri memx biżejjed finanzjament, anke f'dan il-qafas nazzjonali, mela xiġri jekk ikun hemm evalwazzjoni li tkun iktar f'konformità mal- rati attwali dan ifisser illi dan il-finanzament jiġi multiplikat berba darbiet. Ġifiri jem din id-diskrepanza ħafna ikbar. U din hija raġuni għalfejn aħna ħriġna opinjoni l-Parlament, il-Kommissjoni, il-Kunsil fuq li kunem dan it tieni pilastru biex isir it-tip ta' valwazzjoni u biex niżguraw li jkun hemm inċentiv għal membri anke biex jifmu li din hija evalwazzjoni iktar realistika u biex jittieħdu anke deċiżjonijiet biex nevitaw milli nispiċċaw situazzjonijiet li jistaw eh, jikkomplikaw l-affarijiet u li nilħu l-lanijiet ta' pensjonijiet. Minna ħatana lek għedin namlu dak kollu possibli biex nqajmu iktar kuxjenza li din hija problema li teżisti u qed ukoll nofru eh, soluzzjonijiet fuq livell Ewropew biex nindirizzaw dawn il-problemi. U bla dubbi ta' xejn l-istress tests li qed nagħmlu aħna qegħdin ukoll jikkonsidraw il-konsegwenzi anke fid-dawl tar-rati ta' interess baxxi. Skużawni, se jkollna nżommu mal erba minuti għax irridu nivvotaw fl-erba u għanna diskussjoni ma' sur Draghi. Faċar sekondi ma nistax inwieġeb. Jiddispjaċini. Forsi meta jkollok il-mistaqsija li mist tkun tista' twieġeb. Sur Brian Hayes, jekk joġbok. Il-kollega l-Onorevoli Balz tkellem dwar il-fatt li l-IBA taħdem ma' jow pa jew mal lezma jiena ma naqbilx għaliex l-Ezma edha f'Pariġi u l-Ejopa edha Frankfurt jekk l-IBA <laughs> rridu jiċċaqilqu aħjar imorru f'Dublin. Wek ma jkunux il-bot minn Londra. Mela, Xinu huma l-kwistjonijiet li qed issu biex isir din it-trasferiment? Din hija deċiżjoni politika, hija deċiżjoni tal-Kunsill, forsi tista' tikkummenta fuq hekk. U inti semmejt ukoll il-ħaddiema mir-Renju Unit. Inti semmejt illi il-kollegi mir-Renju Unit u rappreżentanti fil-bord jista' jkun li ma jistgħux jivvotaw fuq strutturi ġodda Meta ser jiġi definit dan il-moment? Meta jiġi applikat artiklu 15? Diġa kellna diskussjoni dettaljata fuq IORPS, mux se noqgħod nirrepeti għandek raġun tajt illi l-osservazzjonijiet tal-Ajopa huma importanti ħafna u anke fil-kussjoni tal-istress test. Issa, il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-proposta preps Anzi, fuq il-pensjonijiet personali. Dan nistaw natwawh biex jaħdem taħt it-tieni pilastru biex ikonna l-kriterju kollha meħtieġa sabiex dan ikun eh, tkun ħaġa pożittiva għall konsumaturi kollha. Grazzi il-post tal-IBA dan irid jitħalla fidin il kolleġislaturi jiġifieri l kunsil u l-Parlament. Jiġifieri hija deċiżjoni li tridu tieħdu intom. Aħna ma nistgħux ngħidu iktar milli qed ngħidu hawnhekk illi hija aktar kwistjoni ta' żmien aktar milli ta' post. Issa fuq il-ħaddima mir-Renju Unit l-Aġenziji Ewropej jiddeċiedu il-post u l-għamla tal-istituzzjonijiet tagħhom. Ista, sissa għad hemm kooperazzjoni pożittiva ħafna bejn il-kollegi tar-Renju Unit u l-kollegi l-oħra. Għaliex dan il-proċess mhux ser jiġi affettwat minħabba dawn in-negozjati u dawn il-bidliet iridu jiġu deċiżi mill-kolleġislaturi, kif diġa spiegajt. Grazzi, tassew għal-mistoqsija tiegħek, Iva, t-tweġiba tiegħi dan huwa possibbli illi nibnu għafas għal pensjonijiet transkonfinali fl-Ewropa. Id-diskussjonijiet fuq eh, dawn il-benefiċċji din issir iktar diffiċli meta qed issir fuq livell transkonfinali issa. Fuq il-kontribuzzjonijiet ta' fondi aħna minna ħatana qegħdin nippruvaw nersqu xie idejat u ovvjament fix-xhur li ġejjin aħna lester niġu fil-Parlament u niddiskutu magħkom. Hawnhekk għandna din l-opportunità li għandna noħduha u naraw il-diskrepanza ta' pensjonijiet li għanna tiġi indirizzata fuq il-livell intern tas-suq minħabba l-aspetti kollha li huma involuti f'dan it-tip ta' pjanijiet. Grazzi tas-sew, Sur President, Eva Kajli. Aktar ma jinbidlu, aktar jibqgħu l-istess l-affarijiet. U jider illi ma tantx hawn bidli tax l-awtoritajiet superviżorji qed jiksbu suċċess fuq l-affarijiet iż-żar fejn kien hemm diġà żvilupp, iżda jidher illi f'affarijiet oħra mhux qegħdin ifallu, anzi. Fil-Greċja aħna għandna sistema bankarja antika għanna l-bank blisem tatika u tafu eh, tafu f'din is-sitwazzjoni illi dejjem li il-gvernaturi tipprova jikseb seta permezz ta' pressjoni politika. Dan il-bank għandu bosta non-performing loans u anke self li jissir lil ħbib ta' ħbib fil-gvern dan anke seħf dawn l-aħħar sentejn. Dan ikopri koll riski oħra operazzjonali. Dawn huwa l-iktar riskju prinċipali minħabba nuqqas ta' governanza fis-settur bankarju. Ma nistgħux nagħlqu għajnejna quddiem dawn l-affarijiet minħabba t taxxi li tinjakkumilaw wara ħafna rikapitalizzazzjoni. għanna dan il-falliment ta' riskju operazzjonali. Għalek għanna din il-ħtieġa li jisir titjib anke mill-autoritajiet Ewropej u li anke ikunem ħidma minnaħa ta' teams ta' supervizjoni konġunti. Għaliex din issa saret drawa u hemm bżonn illi inneħħu dawn elementi negattivi kollha. Eh, Sur Enja, jiena qed nistaqsi li bijej tinkwieta fuq il-kwalità ta' governanza ta' ċertu banek u jekk kom xi sistema li bija tindirizzaw anke issa prime loans u anke dan it-tip ta' banek. Suppost għandek żewġ minuti. U l-SSM supposta jieħu iktar responsabiltajiet fil-ġestjoni ta' dawn il-banek. Jina l-mistoqsija li l-LBA bistamil ta' jekk joġobko. Il-kwistjoni tal-governanza hija waħda relevanti. F'banek li huma iżdar il-governanza l-iktar illi tkun waslet għal pressjoni fuq il-banek u anke sabiex ifallu jist. Dal-waqt ser nkunu qegħdin naħdmu fuq il-governanza din hija l-lodda prinċipali li aħna ser nkunu qegħdin nużaw f'dan il-qasam. Ikolli ngħid ukoll illi fuq il-supervizjoni issa it waqif ta' tlet ESAs ta' tlet ESAs fejn għanna timijiet li ġej minn pajjiżi differenti u li hemm ukoll revizjoni ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fil-banek, naħseb li dan jindirizza il-problema li semmejt inti fl-intervent tiegħek. Grazzi l-Onorevoli Balz. Grazzi ndanke Herr Grazzi ħafna Sur President, jiena d-darba nixtieq nsaqsi mis sosjal li tliet chairman. U dwar il-budget tal-ESAs u li fil-fatt aħna minnija bitċar issa li importanti li huma jagħtu il-priorità lill-lajnuna li rridu jagħtu l kolleġislaturi Allura saqsikom l illum minħabba li aħna nternu dawn l-affarijiet il l-aħħar ftit snin li ma tibta titjib intom bdejtu taħdmu fuq ħalli bekk ikolkom mandat li jkun iktar orjentat fuq l-għajnuna tidutatur il-kolleġislaturi u x'tip ta' azzjonijiet intom taħsbu li għandkom bżonn u tistgħu tagħmlu. Grazzi. So, very short. Grazzi tal-li żammejt fil-qosor jekk jġobkom. Mela, fuq l-ħtieġa għal aktar trasparenza Naħseb li huwa importanti ħafna li niżguraw li jkun hemm dialogu regolari anke malikon. U għalhekk aħna qbilna li jkun hemm white papers, kellna diskussjoni twal dwar li naqsmu bejnietna dawn l-istqarrijiet u għabbosta dokumenti ikun utli li kiku ikolna in interazzjoni bil-fom imma anke naqsmu dokumenti bejnietna. Kien hemm ukoll tħassib fuq arranġamenti ta' konfidenzjalità. Fejn aħna qedna li kien hemm dokumenti li għadhom tal-iżma u li m'għandhomx jitqasmu qabel ċertu żmien, aħna qegħdin inżidu l-kriterji tagħna ta' konfidenzjalità u qegħdin niżguraw li jkun hemm reperkussjonijiet jekk ikun hemm xi lik min-naħa tal-istaff jew mill-membri tal-bord. Fil-qosor naqbel ma' Stephen, iżda fuq il-priorità li nagħtu lil dan ix-xogħol. fil-rata ta' interess minħabba dawn ir-rati ta' interess baxxi il-konverġenza ta' supervizjoni hija ta' priorità. Aħna qegħdin nagħmlu wkoll ħafna xogħol f'pajjiżi oħra fil-vant tal-Europa per eżempju, fejn edin nevalwaw il-prassi ta' supervizjoni u revizjonijiet ta' balance sheets, parmet namlu anke fil-Bulgarija. Din hija tassew konverġenza supervizorja għax qed nollu l-standards fuq livellu Ewropew, il-protezzjoni tal-konsumatur, it-tieni u t-tielet istabilta finanzarja b'dawn elementi kollha li tuma mal-istress test u l-bqija. Jiġifieri naħseb illi aħna qegħdin namlu prioritajiet skont it-ħassib li anke smajna fil-Parlament Ewropew u aħna li niddiskutu dawn il-prioritajiet magħkom ukoll, grazzi. Naqbel ma dak li qalu l-kolleg m'hemmx wis xi nżid. Iżda il- il-fat li għedin inneħħu mill-budget fisser u li kellna niddeċidu fuq xiex ser natu priorità. Issa fuq l-informazzjoni li aħna tajna aħna naqqasna il-kolleġi ta' riżoluzzjoni u ta' supervizjoni dawn qegħdin innaqsuhom kemm jista' jkun u anke fuq it-taħriġ qed innaqsu l-baġit għalija din hija ħasra għax dan huwa qasam fejn huwa importanti ħafna li nuru illi l linju gwida tagħna japplikaw fil-verit fil-prattika. Jiġifieri hemm moqsma fejn qed ikollna innaqsu l-livell ta' ambizzjoni tagħna. Grazzi l-aħħar mistoqsija per Franx Beres. Grazzi tassew il-mistoqsija tiegħi nixtieq nindirizza lis-sur Bernardino. Kif taf? It's a good habit actually. Yes, orientate to the right, not to the left. Don't try to influence me. Um, ma question s'adresse à Monsieur Bernardino, comme vous le savez. Il-mistaqsija tiegħi hija Assur Bernardino, aħna rrifjutajna il- l-ITS li kontu ħejjejtu fuq eh, ċertu prodotti li misċem li konsumaturi smajna ħafna raġunijiet kontra l-RTS, l-standards tekniċi regolatorji, bħal Morgan Stanley, BlackRock, daw mux mumiex dawk li l-aktar li ser nisimaw, nisimaw minnom, rridu nizguraw li l-konsumaturi ikunu informati sew. Inti għandek ċertu responsabiltajiet f'dan il-qasam u mill-li qed nara il-Kunsill ukoll jixtieq li dan jiġi post-post għal sena. Iżda il-Parlament xtaq li jkun hemm azzjoni immedjata għalhekk inti lest li tisma' dak li qal il-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu u Lest ukoll li tejna nkunu f'pożizzjoni biex namlu din nikkoreġu dawn iżbalji biex li konsumaturi jkunu informati sew biex ma, jgħaddux jaddux siċċur oħra biex imirdu l-affarijiet. Grazzi, Onorevoli Beres. Il-kwestjoni issa hija ċara. Id-deċiżjoni miex fiħdejn il-Kommissjoni, irridu naraw kif ser iwieġbu għal reazzjoni tal-Parlament. Aħna wkoll qed naħdmu biex naraw kif nistaw nirfnaw dak li diġa hemm fl-RTS biex dan nibdluħ malajr kemm jista' jkun. Jiġifieri jiena naqbel 100% miegħek. Naħseb il-kol kemm aħna għandna naħdmu flimkien biex il-bidliet isiru mal kam jista' jkun fl-RTS biex nerbu l-problemi li semmejtu intom fil-mozzjoni tagħkom. U kif semmejt aktar kmieni għal finijiet prattiċi li nilħu ftehim biex naraw meta dan se jiġi implementat. Nafu li dan impossibbli jiġi implementat fl-ewwel tas-sena tas-sena d-dieħla, imma tal-inqas għanna nizguraw li nieħdu mill-inqas ħin possibbli biex ma netilfux dan il-pass. Dan huwa element importanti ħafna. Kienet kisba importanti għal konsumaturi madwar l-Ewropa u għalhekk nemmen il-Kummissjoni il-Parlament il-Kunsill u l-ISAs lesti li jagħtu dan din il-konsulenza teknika. Irid ikun hemm rida politika ovvjament imma hija possibbli. Grazzi. Meta fir-riżoluzzjoni tagħna ktibna quick fix, aħna hekk ridna nfissru li jinsibu soluzzjoni malajr. Jiġifieri nixtiequ li nsibu soluzzjoni qabel ma tgħaddi sena. Grazzi ta' sew tal tendenza u l-parteċipazzjoni ta'kom, Naseb li dan kien skambju ta' opinjoni interessanti ħafna. Nittama li l-kooperazzjoni tagħna tibqa' d fix-xhur li ġejjin. Grazzi tas-sew. Colleagues, we should immediately... Kollegi, ejja naddu biex nivvotaw mal-ewwel. Ħanamlu test l-ewwel jekk joġobkom. Mela, nibdew bil-namlu test l-ewwel, votazzjoni miftuħa pervanx beres mandiċ il-voting card. Ġifiri nżidu voti jħor, jekk mux għedin diġa 15. Iżda ma nafx kem, jekk joġobkom votaw. Għatfadar vot wieħed jekk joġobkom. Mela nisalqu dan it-test nibdew bil-mistoqsija orali introduzzjoni test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. L-ewwel mistoqsija dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Tieni mistoqsija dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Tiret mistoqsija dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Test kollu kemmu dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi. Issa naddu għal mozzjoni għal riżoluzzjoni paragrafu wieħed test oriġinali dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi. Issa naddu għal emenda numru 7 żewġ partijiet. B'emenda orali fuq l-ewwel parti. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Tini parti Emenda orali minn Pervanx Beres, dak favur, dak kontra, astensjonijiet. Taddi. Naddu issa għal emenda 8 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Taddi. Emenda 9 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Taddi. Paragrafu 4 test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Taddi. Kompromess A. B'emenda orali dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess B, bemenda orali, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 14, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix, emenda 16, dawk favur, dawk kontra, ħan verifikaw emenda 16 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela din taddi grazzi għal vot addizzjonali ta' Pervanx Beres. Emenda 17 li taqa' 15 irtirata Issa test oriġinali, anzi issa naddu għal emenda 18 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Emenda 19 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Paragrafu 9 test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Paragrafu 10 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Nivvotaw fuq is-citations kollha f'daqqa, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Premessi, premessa A, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Premessa B, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Premessa C, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, premessa, anzi, emenda wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, emenda tlieta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, emenda erba dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, emenda ħamsa dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, emenda sitta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix, premessa E, Test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, messa F, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Votazzjoni nominali fuq il-test kif emendat votazzjoni miftuħa. Finendo il voto. The vote is closed. Sorry. One more. Għanna bżon votiħor mill-EPP, iħor mill-SND. Votazzjoni maluqa 35 favur, 2 kontra astenzjonijiet. Maġġoranza assoluta. Rezoluzzjoni hija adottata. U hekk bekk batna messaġġ ċar fuq la jeffares disa. Uh, we can welcome uh, warmly. Tajjeb, mela nistgħu issa nagħtu merħba lil Mario Draghi, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Tajab, naħseb ħadna bizziet ritratti, Mela, natik merħba, Sur Draghi, għal dan it-tielet dialogu monetarju tal-IAR. Kenna wieħed fil-21 ta' Ġunju, pożizzjoni ekonomika tagħna ma nbidlitx wara d-deċiżjoni li ittieħdu f'Marzu l-miżuri politiċi din fil-fat ikomplu jappoġġaw il-momentum tal-kupru ekonomiku li aħna beħsibna naraw li kompli pass moderat iżda minħabba l-inċertezzi illi għanna l-lum il-ġurnata u anka riżultat ta' referendum tar-Renju Unit għanna ċertu affarijiet niddiskutu. L-asset purchase kompli l-lin mill-Marzu tas-sena d-dieħla sa kemm ikun meħtieġ u anke sa kemm aħna nibdlu dak li hemm bżonn li nibdu fil-kuntest tal-inflazzjoni u target sana. Il-President Draghi ħaj jippreżentana l-perspettiva tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq l-iżviluppi monetarju ekonomiċi u ħaj foka b'mod partikolari fuq il-konsegwenzi u ekonomiċi tal-Brexit u ħajfoka fuq eh, żewġ suġġetti illi għażlu l-koordinaturi tal-ikon għal dialogu monetarju ġifiri il-frammentazzjoni tas-suq fiż-żona euro raġunijiet u l-implikazzjonijiet tal-implementazzjoni tal-politika monetarja u l-effetti negattivi fuq il-long term bonds. Aħna naturalment ħejjejna ruħna din id-diskussjoni flimkien ma l-esperti fuq l-ewwel suġġett tal frammentazzjoni aħna rċivejna politika monetarja illi fil-fatt eh, naqset il frammentazzjoni u id-differenzi bħalissa fis-suq tal-bonds nistgħu nispjegaw niġġustifikaw mħabba affarijiet li m'għandhomx jaqsu direttament mal bonds, apparti parti minnek kena dokument illi kien fuq id-downward trend tal-bonds illi beda qabel is-sitwazzjoni ekonomika li nisabu fiha bħalissa u huwa riżultat ta' bosta fatturi differenti. U u koll huwa marbut ma' rati tal-interess li l-Bank Ċentrali ma tantx għandhom possibilità li influenzaw u long term bonds jistaw jaffetwaw ir-rati u għandhom jagħmluhom konsistenti mar-rati tas-suq. Sabiex aħna naraw l-Bank Ċentrali Ewropew jibqa' jżommu jirrispetta l-mandat tal-istabilità tal-prezzijiet u tas-suq finanzjarju. Għal din raġuni huwa importanti li aħna illi niffukaw fuq dak li qed jikkawża dawn il-problemi strutturali. Aħna rridu wkoll nindirizzaw diskutu riforma strutturali u pożizzjoni fiskali li hija xirqa għaż-żona ewro. Ġifieri għandna ħafna suġġett interessanti nistgħu niddiskutu qed nistennew ħafna minnek sur Draghi, ġifieri nistiednek sabiex titkellem kjoġbok. Grazzi ħafna sur President membri onorevoli tal- Kumitat Ekonomiku Monetarju, Sinjuri, jiena nħossni kontent li eh, jatawek fiħdan il-kumitat ta'kom ġimma qabel anniversarju importanti l-Parlament Ewropew. 40 sena ilu lat illi għamel possibli l-elezzjonijiet Ewropej diretti kien firmat u jiena kontent li qed inkellem lilkom li intom il rappreżentanti mażula direttament mill-poplu Ewropew. L-Ewropej qegħdin jitolbu mill-istituzzjoni tagħna illi aħna inbidlu b'mod tanġibli u nagħtuhom benefiċċji tanġibli li jistgħu jesperjenzaw ma ta' kuljum. Aħna għandna wkoll nieħdu azzjoni fuq dan l-appell sabiex eh, namlu xi ħaġa skont il-kompetenzi tagħna rispettivi. Għalhekk jiena qiegħed hawnhekk illum mhux biss biex nuri għal oħra l-importanza li l-Bank Ċentrali Ewropew jagħti lil fatt li l-Unjoni Ewropea responsabbli għaċ-ċittadini iżda anke sabiex niddiskuti magħkom dwar il-mod ta' kif il-Bank Ċentrali Ewropew hija tieħu azzjoni sabiex jirrispetta l-mandat li għandna b'mod demokratiku għal din raġuni fil-kummenti tiegħi l-ewwel nett ħanagħmel reviżjoni tal-istadju li fil-fatt għaddej minnu l-kupru ta' zona euro. L-impatt tal-miżuri politiċi tagħna fil-qasam monetarju u mbagħad dan il-Kumitat tal-abni li niddiskuti l-kundizzjoni tas-suq finanzjarju fiż-żona euro b'mod partikolari niffoka fuq l-evoluzzjoni tal-integrazzjoni tas-suq finanzjarju. l kupru fiż-żona euro Huwa mistenni li jkompli pass moderat, iżda pass li jibqa' dej. Però pasta xejn inqas mill milli konna timbasru f'Ġunju. Biex inħarsu li l lat pożittiv aħna din nirċivu informazzjoni li edha turina illi l-ekonomija ta' zona euro edha palissa d-dejja minn moment fej nistgħu nosservaw aspetti pożittivi għab l-ekonomija u għeda tibqa d-dejja minkejja nuqqas ta' ċertezza fuq livell politiku globali, speċjalment wara r-riżultati tal-referendum tal-Renju Unit. L-impatt ta' dan il-vot fil-fatt kien il-limitat għal reazzjoni fis-swieq finanzjarji, bħal pereżempju il eh, fat li tbaxxa il-prezz ta' l-ekwita u tal-kapital propju. Fl-istess ħin aħna qegħdin naraw illi id-tidjif ta' domanda barranija minn ġunju law tista' ta' fetwa it-kabbirt fl-esportazzjonijiet parti minn fatturi oħrajn aħna qegħdin naraw illi il-tkabbir tal-GDP u mistenni li jżidiet 17 din is-sena u 1.6% fis-sentejn li ġejjin. L-inflazzjoni palissa edha f'livelli pjuttost baxxi l-inflazzjoni tirrifletti il-naqis fil-prezzijiet ta' żejt u il-fatt il matanċ kien hemm tkabbir u żieda fil-pagi. L-inflazzjoni annwali hemm mistennija li tkun 0.9 din is-sena, tiżdied ta' 1.9% sena diħla u l-impatt ta' dan il-prezz iktar baxx ta' żejt jibda jitaffi. L-irkupru ekonomiku li ħajkompli u kif ukoll it-tnaqqis tal-livell ta' slek huma mistennijin li jollu rata ta' inflazzjoni għal 1.6% fis-sena 2018. F'dan l-isfond il-miżuri politiċi komprensivi tagħna qegħdin ikomplu jagħmlu daxejn ta' eh, qed jinħassu fl-ekonomija reali qed naraw il kondizjonijiet għal kumpaniji huwa għal djar biex jisserfu l-flus issa huma ħafna iktar faċli. U għal din raġuni hemm iktar disponibilità ta' kreditu l dan jista' jwassal għal iktar appoġġ għall infiq fiż-żona euro. Ħalli fokasa fuq id-diskrizzjoni tal-credit easing components tal-miżuri politiċi tagħna dawn huma jisom kanali ta' trasmissjoni għall stimulu monetarju billi jiffaċilitaw tnaqqis illi huwa importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mal-ispejjeż ta' fondi għall-ekonomija reali. F'Ġunju ta' din is-sena u ġimgħa li għaddiet aħna Fil-fatt implementejna żewġ operazzjonijiet tal-serje ġdida tal-operazzjonijiet tal-finanzjament ta' finanzjament mill-ġdid fuq periodu twil ta' żmien li jum sejjaħ Tilt Row 2 illi fil-fatt ġibdu ħafna domanda u ħafna attenzjoni kien żewġ operazzjonijiet oħra li ħaj li ħanamlu f'Diċembru f'Marzu. Dan operazzjoni ta' jippermettu lil banek li jaraw li kollhom fondi fuq perjodu twil ta' żmien li jippermettilhom joffru kondizzjonijiet tajbin ħafna lill konsumaturi tagħhom. L-istess mod il-credit easing components tal-programm tagħna ta' Expanded Asset Purchase l-APP pal per eżempju l-ABSPP, il-Covered Bonds, cbpp u il-Corporate Sector CSPP, dawn it-tip ta' programmi qed ikomplu jgħinu l-politika monetarja tagħna billi direttament ibaxxu l-ispejjeż ta' finanzjament tal-atturi l-iktar importanti fl-ekonomija tagħna. L-ABSPP, CBPP3 qegħdin fil-fatt jagħtu iktar setel l-politika monetarja u l-banek minħabba li naqsulhom l-ispejjeż eh, sabiex huma jkollhom aċċess għal iktar fondi. U il-CSPP, il-Corporate Sector Purchase Program, jgħat ibaxxi l-ispejjeż u jżid id-disponibilità ta' market-based funding għal kumpaniji li mhumiex ta' natura finanzjarja. Nixtieq nsafu l-fatt li f'dan il-kuntest is-CSPP qed jibbenefika u qed benefiċċju anzi mhux biss l-kumpaniji l-kbar li għandhom aċċess xorta waħda għas-suq tal-bonds iżda qed jibbenefika b'mod partikolari lis-suq lill-kumpaniji żgħar. Kondizzjonijiet iktar tajbin tas-suq tal-bonds u l aċċess ta' dan is-suq qiegħed issa jippermetti lill kumpaniji kbar li kollhom iktar inċentiv sabiex kollhom iktar fondi fis-suq tal-bonds u jħallu iktar lok ukoll għal balance sheets tal-banek illi kun jistgħu jużaw il-fondi tagħhom ħalli jipprovdu self lill kumpaniji żgħar ta' daqs medju. ful ġenerali, d bastirtana tagħna juri li għandna jkollna politika monetarja li ħataġevola dan l-appoċ effettiv għall-rkuplu ċikliku għall inkomplu nżidu l-inflazzjoni. Iżda aħna ħankomplu minnaħat tal-Kunsil ta' Tmexxija nosservaw l-iżviluppi fis-sfiq finanzjarju ekonomiċi u ħanżommu ammont konsiderevoli ta' flus għall appoġġ li fil-fatt kien inkluż ukoll fid-bassir tagħna illi kien importanti ħalli nerġgħu mmorru lura għal-livelli ta' inflazzjoni li kellna ġifiri ta' inqas iżda iktar qrib mija f'perjodu medju ta' żmien u jekk kien hemm bżonn aħna ħanieħdu azzjoni billi nużaw l-istrumenti li huma d-dispożizzjoni tagħna u nagħtawna permess tal-mandat. Jien qed gost illum intom deċidejtu li tiddiskutu il-suq finanzjarju u l-istadju ta' frammentazzjoni fiż-żona euro jiena niftakar kważi erba' snin ilu f'dan il-bini stess meta kontet nindirizza lilkom jiena kontet li l-impatt fuq il-kondizzjonijiet monetari finanzjarji brabta ma tnaqqis tar-rati ta' imax tal-Bank Ċentrali Ewropew jivarjaw fl-effett tagħhom fiż-żona euro. Mela, jekk inqablu s-sitwazzjoni l annessa ma' sitwazzjoni li kena fil-ħarifa tas-sena 2012, naturalment tistgħu naraw l-situazzjoni sitwazzjoni tjiebet. Il-frammentazzjoni fis-sub finanzjarju naqset ħafna u il kondizjoni ta' finanzjament għal kumpaniji u għal għadjar u għal fil-fatt ħafna fil-żona euro. Un partikolari tnaqqis fil radita l interess jinħassu mhux biss fil-pajjiżi ta' żona euro li huma vulnerabbli. U l-frammentazzjoni f'dak li għandu xaqsam mal-ispejjeż tal-fondi u għas-self naqset din id-differenza. Per eżempju, f'Ottubru tas-sena 2012 sal-Lulju ta' din is-sena il- l-indikatur tal-cost of borrowing għal dan is-self fil ġdid għal kumpaniji li mhumiex finanzi naqas bit 287 punt basis points fil-Portugal u 200 fl-Italja, meta qabel ma' 117 għad-żona euro ġenerali. Fenomenu simili kien osservat ukoll fil-każ tal-kumpaniji żgħar tal li benefikaw ħafna mill-titjib ta' kondizjoniet finanzjarji u inqas frammentazzjoni. Pala riżultat ta' dan, il-firxa ta' rati differenti ta' self għal self ta' monzajru u anka self ikbar kien simili fl-Ulju 2016 kien fil-kumpaniji fil-pajizi skużawni vulnerabli dawk li huma jisan as vulnerabli fiż-żona euro kena 135 u 120 basis points. Iżda nafu illi hemm problemi ġodda parti frammentazzjoni finanzjarja li rridu niddiskutu. Iva, ir-rata ta' interess baxxa hija waħda minn dawn il-problemi. Rati baxxi huwa sintomu ta' sitwazzjoni ekonomika li nsabu fiha. Dawn jirriflettu tendenzi ta' tkabbir dajfa ħafna u anka problemi makroekonomiċi illi kienu riżultat tal-kriżi. Il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew provtiet bizzejiet ġevolar sabiex aħna nillimitaw u naqsu l-effetti negattivi fuq l-ekonomija fuq livell globali fuq livell Ewropew neħu u koll l-impatt li jista' jnaqqas tal-inflazzjoni, però madonna kollu l-politika monetarja ma tistax tfassal livell sostenibli ta' rati ta' interess stabli minħabba li dawn jiddependu fuq prospetti ta' tkabbir. Għadin raġuni għalhekk l-atturi politiċi l-oħrajn iridu jagħmlu l-parti tagħhom ukoll illi jimplementaw politika strutturali u fiskali li tista' tenna sabiex aħna jkollna rkupru iktar sostenibbli fil- dak li għandu xaqsam tkabbir ekonomiku fiż-żona euro kif kom f'Ġunju. Sadattan taħna din naraw li dan l-ambjent ta' rati b'axi ta' interess waslu għal numru ta' implikazzjonijiet għal atturi ekonomiċi u issa tikomplu nikkontrollaw maħna jiena ċert illi dan kien parti wkoll mill-iskambju illi intom ħsibtu li aħna ħajkolna għallum u jiena smajtkom nisemmuħu ukoll mal-Presidenti tal-ISA su nixtieq nkompli din id-diskussjoni. Aparti minn hekk, ir-riżultat tar-referendum ta' Renju Unit kellu jista' jkollu implikazzjoni ekonomiċi importanti ħafna żona euro. Il-mod ta' kif dan ħajja fetwana ħajdependi ħafna fuq negozjati li ħajkonna. Sissa dżen l-ekonomija ta' zona euro baqgħet b'saħħitha ħafna iżda minħabba li għandna ħafna inċertanza il-xenarju tal-baseline ħajibqa suscettibbli għal riski li jmur lura mhux il qoddim minkejja il-tip ta' relazzjoni li ħajkoll l-Unjoni Ewropea mar renju Unit huwa importanti ħafna l-integrità tas-suq wahdini jibqa' l-iktar ħaġa sagrosanta. U um, kull tip ta' rizultat għandu jwassal għal garanzija li l-parteċipanti kollha din rispettaw l-istess regoli, però fuq livell ġenerali huwa importanti niżguraw l-Unjoni Ewropea qiegħda tissatisfa dak li tistennew minna l-poplu Ewropew. U dan jirrikjedi tliet affarijiet li għannet li l-proġetti Ewropej komuni għandhom jifukaw fuq eh, dak li qed iħasseb b'mod immedjat u l-bżonnijiet tal-poplu sabiex il-problemi ikunu jistgħu imorru lilin mill-frontieri nazzjonali hemm bżonn li soluzzjoni effettivi jirrikjedu li jkunu bbażati fuq azzjoni Ewropea minn dik il-perspettiva l-prioritajiet tal-lum naturalment huma marbutin mal-immigrazzjoni, sigurtà u defiża Tieni net, Integrazzjoni Ewropea hija possibbli u aċċettabbli iżda bżonn li jkun hemm iktar fiduċja bejn il-pajjiżi u l-popli Ewropej. Biex ikun hemm iktar fiduċja importanti li r-regoli jkunu rispettati. L-EMU, l-Unjoni Monetarju Ekonomika, b'mod partikolari huwa qafas ta' tmexxija ekonomika illi jista' jevita illi l isbilanċi jaffettwaw iż-żona euro. U għad-żona euro sabiex kompli tikber din iż-żona tiżviluppa importanti li l-azzjonijiet minn naħa tal-gvernijiet nazzjonali minkejja li huwa importanti sabiex jinbuttaw it tkabbir ekonomiku naqsu l-qatt u jagħtu iktar seta' l-individwi jridu joffru l-protezzjoni lill-iktar vulnerabbli. Aħna fiħdan li hemm jew hemm bżonn illi nimplementaw mill-iktar fis possibbli l-Unjoni Bankarja jkollna wkoll Unjoni ta' swieq tal-kapital ambizzjuż ħafna ħalli niskuraw l-integrazzjoni finanzjar fiż-żona euro tkun qiegħda timbotta l qoddim investiment transkonfinal. Il-Parlament Ewropew kollu parti importanti ħafna fil-tfassil u l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja u anka fil-fatt kellu eh, importanti fil-diskussjoni anka tal-CMU. Progress determinat f'dan l-oqsma importanti ħafna sabiex insaħħu l-Unjoni Monetarju Ekonomika u bekk nieħdu pass importanti l-qoddim skont ir-roadmap illi kienet proposta fir-rapport tal-ħames Presidenti tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l sur Draghi. Skużani. Insejt naqralkom il-konklużjoni. Jiena nixtieq nikwota l-kollega tiegħi Carlo Zelio Ciampi meta tkellem hawnhekk fil-Parlament Ewropa fis-sena 2005 fejn qal li l-ewro il-wirja ta' rieda mawda tal-poplu Ewropew dak li jista' jimbottu l-qoddim l-integrazzjoni politika u fil-fat veru li l-impen politiku s-saħħa permezz tal-munita wahdanija hemm bżonn illi nagħmlu affarijiet importanti ħafna u nħidu azzjoni konsiderevoli minkejja nuqqas ta' sigurtà anka ekonomika aħna rridu mhux nistennew bidejna fuq żaqna, aħna rridu nġeddu l-impenni tagħna sabiex niżguraw li hemm im toffri protezzjoni u prosperità lill-Bank Ċentrali Ewropew lest jagħmel il-parti tiegħu. Grazzi tal-attenzjoni, issa l-islim mistoqsijiet. Iva, veru, naqbel li l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew speċjalment huwa mm, elett mod dirett mill-poplu Ewropew qed nieħu gost jiena li inti tapprezza daqshekk il-membri onorevoli li huma eletti direttament mill-poplu Ewropew u il-fat li ħattieħu impen għal eh, responsabilta għal dan il-Parlament. Grazzi nibdew Burkard Bad. Herzlichen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Draghi. Etniħu għos li jinti jatawwek għal dan il-dialogu ekonomiku l-aħħar darba li l-tqajna aħna konna ftit jiem qabel il-referendum tar-Renju Unit. Issa dew ftit xhur u aħna rajna x'kienu l-effetti iżda għadna ma nafux biċċar x'jista' jiġri lek ir-Renju Unit verament joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Inti għamilt bosta stqarrijiet fuq dan is-suġġett iżda jekk niftakar fuq l-aħħar rapport il-Bank Ċentrali Ewropew pubblika l-ġimgħa li għaddiet il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed jgħid illi il-ħruġ tal-Unjoni Unit mill-Unjoni Ewropea jista' jdajjef l-ekonomija taż-żona euro mod konsiderevoli. Tista' tgħidilna ftit iktar fuq dan minkejja nisabu fi stadju ehm, prematur tant tan negozjat minħabba li negozjati għadhom ma bdewx. Jiena fil-fatt nixtieq ngħidilkom illi aħna tkellimna wkoll bejn il- rappresentanti tal-Lender u koll f'Berlin fejn Anka jiena fil-land tiegħi tkellimt ma' ħafna nies, rappreżentanti ta' banek żgħar, rappreżentanti ta' assigurazzjoni, kumpanija tal-assigurazzjoni ta' saħħa. U jiena kull fejn mort smajt illi kien hemm ħafna kritika għal din it-tip ta' politika. Allura nixtieq insaqsi kif aħna beħsiebna nkomplu għaddejjin kif sejrin bħalissa u minnaj ma nabbuwis l-ekonomija tal- tal-kreditu, s-settur tal-otja tal-kreditu fl-Unjoni Ewropea. Aħna nafu li inti kritikajt ukoll dawn l-istrutturi li għadin ir-riformi strutturali li tisinu f'nofs qalb. Inti x'taħseb li nistaw namlu minnajr ma jkun hemm wis effetti negattivi, side effects li mhumiex mixtieqa. Inti taħseb illi nistaw namlu xi ħaġa sabiex ikonna politika ekonomika iktar normali eh, situazzjoni stabli jena nishtiq nkun naf inti x'taħseb dan miżur li jistgħu jkunu kontraproduttivi. Grazzi. Oh, thank you. Thank you for your question. Grazzi ħafna. Lawenet. għawenet X'inhu l-impatt ekonomiku tar-referendum tar-Renju Unit? Tweġiba kienet li s-sfiq finanzjarji u raw ċerta reżiljenza. Naħsbu anke bis-saħħa ta' tħejjija xirqa li l-Banek ċentrali fuq iż-żewġ naħat tal-kanal tal-Ingilterra e, għamlu. Aħna żgurajna li l kundizzjoni tas-suq ikunu tali li ma jkunx hemm traumi wara. Ġifieri wara li naqsu l-istoks u lassi mbagħad kien hemm ixejra xejra opposta u l-ekonomija reali wkoll għall-inqas sissa u riċċerta reżiljenza wkoll. Dan jgħidilna lilna li għall-inqas għall-immedjat kemm is-swieq finanzjarji u anke l-ekonomija ġarbuha tajjeb il-fażi ta' wara referendum issa għattul xistaw jkunu l-konsegwenzi long term u mid term xi ħaġa aktar diffiċli biex wieħed ibassar għadejn. Għaliex dawn se jiddependu fuq iż-żmien meħtieġ biex wieħed eh, jasal għal ċerta ċarezza fis-sitwazzjoni u ovvjament ir-riżultati wkoll tan-negozjati. Umbagħad it-tielet net l-aktar element importanti fuq il-politika li se tiġi imħadna mir-Renju Unit u anke miż-żona euro. Ġifiri, għandek dawn it-tlet elementi jew l-enin li se jiddeterminaw il-konsegwenzi u dawn it-tlet elementi rridu nqisuhom bir-reqqa. Huwa pjuttost ċar ukoll li aktar kemm iddum l-inċertezza fuq se jiġri, aktar se ikunu relevant l-konsegwenzi u dan nistaw naraw diġa eh, permezz ta' ċerta data mhux forsi hawnhekk, eh, però ovvjament eh, hija ħaġa importanti wkoll anke għall-esperti tagħna. Id-destin tar-Renju Unit għandu influenza fuq l-ekonomija taż-żona euro. Issa x'se nagħmlu dwar dan? Aħna ehm, fl-aħħar tbassir ħriġna bit bassir rivedut għall-inflazzjoni u anki għad kabbir, pero r-reviżjonijiet kienu minuri. L-effett tal-politika monetarja, id-deċiżjonijiet marbutin u kolmu mal-politika monetarja għadhom għedin jiġu sviluppati u ma rajni xalfejn nirrevedu dawn l-affarijiet eh, jew nżidu magħhom. Ovvjament, eh, kif għedt eh, fl-istqarrija tiegħi wkoll l-staff projections jinkludu jirriflettu wkoll l-appoġġ għal politika monetarja li hemm fil-preżent. Rridu nqisu xi ħaġa oħra wkoll hawnhekk. id deċiżjonijiet tagħna marbutin mal-politika monetarja ma ġewx implementati bisħiħ, għad baqanna żewġ passi oħrajn ximmiddu u l-effetti ta' dak li deċidejna għadhom irdi jinħassu. Imbagħad dwar ir-rati ta' interessi. L-ewwel nett irdu naċċettaw il-fatt li rati baxxi ta' interess mhumiex biss effett ta' deċiżjoni tal-Banek ċentrali, dawn huma sintomu wkoll sintomu ta' tkabbir fjak ta' attività li ilha fjakka għal ħafna żmien u allura r-rati ta' politika jridu jaġġustaw għal dawn l-affarijiet. it net, jekk aħna nħarsu x'inhu jiġri fid-dinja, naraw li ħafna ġurisdizzjonijiet ħafna pajjiżi għandhom politika ta' rati negattivi l-Ġappun, l-Svizzera, l-Svezja, Danimarka u oħrajn ukoll. Però anki jekk ir-rati ma jkunux negattivi, se jkun hemm rati negattivi fis-suq minħabba din il-politika u din is-sitwazzjoni ilha għaddejja snin, speċjalment f'ċerti pajjiżi li bdew il-programmi tagħhom qabilna. It-tielet net. Kienu effettivi dawn il-politiki. Aħna naħsbu li kienu effettivi iva. Nistgħu ngħidu wkoll li eh, l-affarijiet qatt ma mxew tajjeb daqs kemm qegħdin jimxu bħalissa, bidliet fir-rati u fil-politiki ġew trasmessi għall-ekonomija reali wkoll. Naqsu d-distakki wkoll. Jiġifieri kien hemm ċertu suċċess. Il-credit volumes pereżempju dawn komplew jikbru xar wara xar u ilhom sejren hekk aktar minn sentejn. Dawn il-volumi indirizzati ħafna lejn l-SMEs u koll, ġifiri anke bħala volumi, differenzi bej kumpanniji kbar u dawk aktar żgħar, id-distak naqas hemmhekk ukoll. Kollox ma kollox, l-esperjenza tagħna kienet pożittiva. Huwa minnu li minni ġemma qiegħed ikun penalizzat danna fuħ, però mill-banda l-oħra huwa minnu li min jitlob self biex jixtri dar min jissella fil-flus insomma, dak qed jisled beneficju. U tistaw taraw li ċerti spejjeż marbutin mal mal mas-self jikkompensaw l-ispejjeż marbutin ma' ma' tifdil. Ma nafx kux qed nitkellem fit-tul jekk tixtiequ nieqaf hawnhekk fuq dan il-punt nittrattaw ħaktar tard forsi fil-kas niqaf hawnhekk. Pervanx, eh, pervanx beres. Grazzi. President, inti qed li brabta mal politika ta' quantitative easing huwa importanti li kulħadd jerfa responsabilità tiegħu. Inti semmejt l-importanza wkoll ta' politika budgetarja u riformi strutturali. Riformi strutturali huwa uwa ħaġa importanti. Tista' tgħidilna x'tixtieq tara inti fis-sitwazzjoni attwali. Inti jitkellimt dwar x'se jiġri mill-proġett Ewropew post Brexit, però met xejn dwar il-budget tal-Eurozone per eżempju. Forsi xi ħaġa proattiva li tista' tgħin il-politika monetarja tal-Banek Ċentrali. Il-ħammis li għadda fi Frankfurt ehm, f'diskors li tajt inti hemmhekk inti tkellimt dwar l-overcapacity fil-qasam bankarju. minħabba kompetizzjoni potenzjali hemm ċerta pressjoni fuq il-marġini tal-banek u dan qiegħed jimmina il-kwalità tal-arkitettura bankarja fl-Unjoni tista' telabra daqsxejn fuq dak li tkellimt dwaru fi Frankfurt il-ġimgħa l-oħra. Grazzi Iva. Huwa pjuttost ċar li politiki oħrajn għandhom jikkomplementaw l-azzjoni ta' politika monetarja biex nisiltu l-benefiċċji kollha tal-miżuri attwali. F'ċertu sens jekk il-politika xirqa qed hemmhekk, tul ta' żmien li matulu l-politika monetarja tkun espansjonarja dan ikun eqsar. U bil-kontra wkoll. Ovvjament dan eh, ġib miegħu ċerti problemi ir-rati ta' interessi baxxi pereżempju għandhom ċerti effetti kollaterali xi ħaġa li taffettwa l-istabilità finanzjarja. Ġifieri huwa importanti dan, importanti wkoll għaliex kif kont se ngħid aktar kmieni Rati baxxi ta' interessi għandhom effetti wkoll brabta ma' tessut soċjali l-ekonomija tagħna. Ġifieri, jekk hemm politiki oħrajn dawn l-effetti kollaterali ikunu inqas problematiċi. Inti fakkartni wkoll fuq il-politika fiskali u strutturali. Aħna għandna żewġ aspetti hawnhekk L-ewwel nett il-politika fiskali tal-pajjiżi differenti u dan se niddiskutih aktar tard, inti tkellem dwar il-budget Ewropew. Iva. Hemm elementi ieħor hemmhekk. Per eżempju, eh, hemm l-efsi eh, din hija xi ħaġa li rridu nżammuha f'moħħna mbagħad hemm il-garanziji ta' finanzjament tal-SMEs u għandna intemmu wkoll is-suq waħdieni il-budget Ewropew għandu jiġi mitqies feħdan l-MFF b'mod li dan jista' jsir aktar growth friendly. Jiġifieri n-nefqa tiġi indirizzata lej dak l-infiq li jista' iżid il-produttività, edukazzjoni, riċerka u żvilupp, eċetera. Din hija tweġiba insomma dwar kif nistgħu nużaw il-budget Ewropew. Um, ovvjament imbagħad il- il-banek nazzjonali jistgħu jagħmlu ċerti affarijiet li se niddiskutu aktar tard. Il-banek Ewropej ħafna minnhom għandhom problema ġenerali bir-rendiment. Hemm diversi raġunijiet għalfejn jaraw inqas profitti minn banek oħrajn f'partijiet oħrajn tad-dinja. Hemm problema ta' overcapacity l-ewwel Il-numru kbir ta' banek preżenti kważi kullimkien fiż-żona euro ifisser li hemm kompetizzjoni u fl-istess waqt duplikazzjoni ta' strutturi korporattivi u fl-istess waqt ukoll ir-ratios ta' cost to income li huma elevati ħafna meta mqabbel ma' żoni oħrajn tad-dinja. B'mod ġenerali, ġifiri, inizjattivi li xaktarx jistaw waslu għal konsolidazzjoni tal-settur bankarju huma importanti. Irridu noqogħdu attenti hawnhekk għaliex meta ngħidu overbanking xirridu nfissru bija żgħat din, ġifier in-numru ta' banek jew in-numru ta' nies li qegħdin jaħdmu fil-qasam bankarju. Irridu noqogħdu attenti hawnhekk. Per eżempju, Hemm mijiet ta' banek minuri li jagħmlu biċċa xogħol tajba jaqdu l-klijenti tagħhom. U ma nixtiequx infixklu l-attività tagħhom, però hemm banek oħrajn li jistgħu jissaħħu. Hemm ċertu periklu hawnhekk li ngħidu affarijiet li jafu jfissru affarijiet differenti, rrit noqgħod attention ngħid jena hawnhekk, grazzi. Grazzi Sander Luns. Insellimlek, Sur Dragi, nixtieq nistaqsik fuq il-politika fiskali Jisu ritornel ġdid dan fil-diskors tal-Unjoni Ewropea. Jekk inti taqra l-gazzetti tara ġara fil-G20 l-analisti qegħdin itennu dan il-ritornell. Kulħadd jgħid li hemm bżonn politika fiskali, però jekk inqisu l-budgets ta' ħafna gvernijiet naraw li dawn għandhom kaxxa vojta. Azzjoni waħda tista' tkun li nistampaw il-flus u għandek tliet mistoqsijiet brabta ma' dan inti semmejt il-fatt li se tużaw l-istrumenti kollha disponibbli għalikom. Inti taħseb li ħaġa bħal din hija kompatibbli mal-liġi komunitarja. It-tieni mistoqsija li sibi eh, forsi tlesti xi studju fuq dawn it-tip ta' programmi ta' stampar tal-flus jew għamlet dan fil-modi jew se tagħmel dan fil-ġejjeni. U l-aħħar punt x'taħseb li huma l-vantaġġi u żvantaġġi ta' programmi bħal dawn. Grazzi. Grazzi. Mist, tuħġiba qasira. Le għaż-żewġ mistoqsijiet. U t-tillet waħda x'kienet bħalissa skużani ma. Jekk hemmx kompatibilità mal-liġi komunitarja, jekk eh, istux eh, forma ta' dawn il-programmi, u l-axar mistoqsija kienet xinu ma l-vantagġi u zvantaġġi brabta ma dawn il-programmi. Qatt ma jom dawn l-affarijiet le. Ġifieri ma tkomx opinjoni fuq dawn it-tip ta' programmi u xekta finanzjament tal-flus. Le, jgħid eh, Sur Draghi. Qatt ma jom dawn l-affarijiet, rridu noqogħdu attenti. Aħna bħala policy makers li konna opinjoni fuq affarijiet li qatt ma diskutajna. Biex inkompli, Eh, il-QE, kif nistaw nirmonalizzaw il-politika tal-ECB u noħorġu minn din il-politika ta' quantitative easing? Kif nistaw namluħ dan? minn ajma noħor u problemi fi s-swiq ta' titoli. Emżon ċerti mekkanizmi qabel ma nillaxkaw bil-politika monetarja tagħna jew dan jista' jkun kontroproduttiv u għandi xi mistoqsijiet oħrajn jekk ikun hemm bżonn, grazzi. It-tweġiba d darba qasira wkoll qatt ma diskutajna exit strategies u mbagħad brab Mux qed nara rabta ċara bejn l-exit strategy u l mekkaniżmi tal-istrutturar ta' djun, djun savrani. Eh, eh, is-sitwazzjoni attwali ta' fejn insabu ma tirreflettix dak li qed tgħid inti. Grazzi, l-aħħar mistoqsija. Fl-introduzzjoni tiegħek għamilt referenza għal fatt li l-Unjoni Ewropea teħtieġ aktar integrazzjoni u kollaborazzjoni brabta mal-migrazzjoni, sigurtà u difiża. Mistoqsija tiegħi hija din dawn ir-rakkomandazzjonijiet kif jorbtu mal-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew. Din hija ħaġa komplessa. Mistoqsija komplessa. Il-punt huwa dan. L-integrazzjoni għandha tindirizza l-ħtiġijiet ta' ċittadini. Safti ta' żminilu eh, dan ir-rispons kien akkopjat fil-bidu tajjeb bil-ħolqien ta' istituzzjonijiet ġodda. Issa, u importanti għall-euro u għall-Bank Ċentrali li dak kollu li jsir jindirizza l-ħtiġijiet tan-nies. Però mhux biss bil-ħolqien ta' istituzzjonijiet ġodda, però permezz ta' respons integrat indirizzat l-ħtiġijiet tan-nies. Ekk irid isir. Grazzi. Grazzi Silvi Kollar. Grazzi tal-li qed fostna llum. Kif taf inti l-għana u l-jeni tal-ICB u s-sistema ċentralizzata tal-bannek hija l nżommu stabilità fis-swieq, però dan ma jistax jintlaħaq jekk il-qafas usa ikun inċert bħalma u inċert bħalissa għaliex jekk aħna naħsbu b'mod sempliċi naraw li għatna kif tlifna stat membru u allura Inti qed fl-intervent tiegħek semmejt l-importanza tal-integrità tas-suq waħdini. Però ejdilna xi ħaġa oħra dwar xi jfisser dan jekk jogħġbok, xi jfisser jekk aħna nixtiequ inħarsu l-istabilità u nevitaw riskju sistemiku. Għanti eżempju wieħed. Inti taħseb li kwalunkwe konċessjoni brabta ma l-passaportaġ brabta ma' servizzi finanzjarji u kompens għal kummerċ fil-euros għandu jiġi aċċettat mill-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja għaliex l-infurzar huwa importanti fis-suq waħdien, jiġifieri int qed tinkludi l-infurzar fil-kunċett tiegħek ta' integrità u l-aħħar mistoqsija. Kemm taħseb li nistgħu nibqgħu f'din is-sitwazzjoni inċerta. Mhux se nipponta subajja lejk jiena, però xtaqt nibbat messaġġ qasir lil dawk li suppost li huma l-mexxejja politiċi tal-Ewropa. Grazzi. Thank you. Um, as you said, it's very true that our mandate is Kif inti il-mandat huwa li jkollna stabilta fil-prezzijiet u biex nagħmlu dan rridu nieħdu diversi azzjonijiet li anke uħut minnhom jaqgħu taħt il-mandat tal-ECB u oħrajn kif semmi inti li ma jaqgħux taħt il-mandat tal-ECB imma iħallu impatt fuq il-kapaċità li l-ECB jilħaq dan il-għan. Għal din raġuni din hija raġuni għalfejn il-Bank Ċentrali Ewropew jrid dwar dawn il-fatturi il-fatt il nilħu s-suq intern huwa importanti ħafna u anke il-fatt illi l-preċipanti kollha fis-suq intern għandhom ikunu suġġett għall l-istess regoli. Issa, biex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek, nista' nsemmi dak illi intqal f'Settembru fl-aħħar Kunsill ta' Bratislava. Umma qalu li l-erba libertajiet jorbtu fl-imkien, jimxu jitfit il-moviment ħieles tal-persuni, tal-merkanzija, tal-kapital u tas-servizzi. Ġifiri din hija xi ħaġa ċara dawn l-affarijiet kollha jorbtu fl-imkien. U fuq l-infurzar jekk joġbok. naħseb li qed inkun sempliċi iżejjed, imma naħseb li dawn l-affarijiet jimxu ma' xulxin jekk għandek jekk għandek din il-libertà tiġi infurzata. U diffiċli nifmu kif dan jista' jsir waħda jekk waħda ma timxiex mal-oħra, diffiċli nimmaġinaw situazzjoni fejn kwalunkwe ftehim li jkun meqjus bħala diskriminatorju kontra jew favur xi ħadd partikolari, dan jista' jitqies bħala sors ta' stabilta għall-Unjoni tagħna. Fi kliem ieħor, aħna issa wasalna fi stadju diffiċli ħafna. Kif ser noħorġu minn din it-tranzizzjoni ser jaffettwa l-unjoni tagħna fil-futur. Jekk noħorġu minna b'tali mod li ġi rispettat dak li qalu l-mexxejja mela nistgħu ngħidu mod fiduċjuż illi l-unjoni tagħna se tkun stabbli fil-futur. Jekk le sitwazzjoni se tkun differenti. Grazzi Matt Carty, Nick Joġbo, grazzi Sur President. Sur Draghi, ikolli najt illi it-tweġiba tiegħek għal situazzjoni ta' wara Brexit kienet pjuttost xokkanti. Isu il-Bank Ċentral Ewropew għandu approċ see and watch nafu illi il-Brexit se jkollu ċertu implikazzjonijiet għal ċertu pajjiżi u għal ċertu pajjiżi oħra se jkun hemm impatt ola fl-Irlanda pereżempju se nkunu sitwazzjoni fejn parti tal-pajjiż ser ikun fl-Unjoni Ewropea u jekk u parti oħra le jekk tgħaddi tal-gvern tar-Renju Unit ma naħsibx illi hija kwistjoni fejn wieħed jistenna u jara, naħseb li rridu rrid ikollha pjan iktar proattiv biex nindirizzaw l-eventwalitajiet kollha possibbli. Issa xi mistoqsijiet oħra jekk forsi għad fadal ħin. Fuq il-kriżi imminenti ta' Deutsche Bank, jekk dan naqduh mal-sitwazzjoni tal-Brexit jista' jkun illi se nerġgħu nidħlu fi kriżi ekonomika oħra. Ma nafx jekk il-bord tagħkom ħarsux lejn il-possibilità li nimxu lilin lin mill-modelli ta' quantitative easing. biex nimxu lejn modelli ġodda u naf li l-ġimgħa l-oħra ġiet stabilita task force għal riforma ekonomika biex ikun hemm anke riformi strutturali. X'mandat se tkollha din l-entità? U x'inhuma l-anijiet? U x'inhuma l-implikazzjonijiet tas-sentenza moħruġa mill- orti Ewropea għal dawk il-pajizi li kunu affettwati mill-austerità li jistaw anke eh, itellaw il-orti eh, li dawk li kunu kkawżawlhom danni. Mela saqsejtni erba' mistoqsijiet fuq id-Deutsche Bank aħna ma nikkommentawx fuq istituzzjonijiet eh, uniċi. Issa, fuq il-fat li xaħat jista itella l-qorti per eżempju li sibija u istituzzjonijiet oħra minħabba danni din mhix xi ħaġa ġdida. Il-Bank Ċentrali Ewropew rabaħ il-każijiet kollha, imma dak li qalet il-Qorti Ewropea mhux xejn ġdid. Fuq il-Bank Ċentrali Ewropew fil-kuntest tan negozjati tar renju Unit. Irrid nagħmilha ċara illi il-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex parti mill-negozjati m'għandux rwol uffiċjali ta' negozjatur. Għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropew jista' ikollu rwol ta' konsulenza iżda maħniex eh, kontroparti istituzzjonali, issa xaġa ktar speċifika għal dak li jatt inti. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu ġurisdizzjoni fuq is-sistema ta' pagamenti iżda m'għandux ġurisdizzjoni biex um, jaddim jaddu mis-sigurtà li għatu clearing ta' sigurta. Għalli, dan għaliex l-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew ma jatijiex din is-seta u lanqas id-direttiva Emir ma tagħti dan il-mandat lill-Bank Ċentrali Ewropew. Għalhekk, jekk irridu nestendu il-ġurisdizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq il-security clearance dan huwa mill-aspetti li ilhom jiġu diskussi issa Mela, rridu nemendaw artiklu 22 tal-Istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew, jew nibdlu direttiva EMIR. Fuq it-task force jingħad kemm il-darba illi riformi strutturali huma importanti ħafna għaliex dawn huma l-uniċi riformi li jistgħu jiżguraw li jkun hemm tkabbir sostenibbli u reali biex il-politika monetarja tkun tista' telli bom il-politika monetarja tkun tista' tpatti għal dan iċ-ċiklu li f'dan il-każ huwa wieħed twil ħafna. Iżda fil-verità dan it-tkabbir, dan din il-bidla mhux ser twassal għal tkabbir sostenibbli. Għalhekk hemm bżonn ta' politiċi oħra, politiki oħra biex intaffu l-ispejjeż u l-effetti ta' din il-politika monetarja U għalhekk ir-riformi strutturali huma meħtieġa huma importanti u din hija raġuni għalfejn aħna qed nagħtu daqshekk importanza għal dawn ir-riformi strutturali u raġuni għalfejn hemm dan il- il-grupp, dan il-xogħol dejjem sar mill-Bank Centrali Ewropew u minsa dan il-grupp ser jagħmel jagħmilha mod aktar sistematiku. Huma ser iħarsu lejn ir-rabta ta' bejn il- politika strutturali u politika monetarja. Mhuwiex fil-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew li jissuġġerixxi aġendi partikolari lil pajjiżi differenti u ekonomiji differenti. Grazzi. Grazzi Ernest Urtason. Grazzi tassew, Sur President. Dan l-aħħar rajna illi s-sistema Ewropea kienet involuta fil-corporate bond purchases Dan mhux projbit mir-regoli Ewropej, imma aħna mħasbin għax dan is-sitwazzjoni taqajjem tħassib dwar jekk il-Bank Ċentrali Ewropew u x'qed joffri appoġġ u sussidji għal numru ta' negozji kbar li ma tantx għandhom bżonn ta' għajnuna, fl-opinjoni tagħna sur President din it-tip ta' prezzi tista' twassal għad distorzjoni fis-suq u tellimina il-differenza bejn il-politika monetarja u dik strutturali. Issa, il-Bank Ċentrali Ewropew huma imħasseb fuq dawn l-iżvantaġġi minħabba li dawn operazzjonijiet jistgħu jiġu meqjusu mill-ċittadini bħala appoġġ lil kumpanija kbar li m'għandhom bżonn għajnuna u t-tieni mistoqsija. Jekk intom lesti li u l mutatoloġija ġenerali u l-kriterji ta' eligibilità li fuqhom permezz tagħhom jipparteċipaw il-corporate bond purchases u l-private placements. l istrit publikawom u imbat hemm rapport tal-IRSB li ħares lejn ir-riski sistemiċi meta jkunu esposti għal dawn it-tip ta' assi. Stranded carbon assets. Hemm dawn ir-riski meta jkunu esposti għal dawn it-tip ta' assi Sur President, nixtieq inkun naf jekk hemm xi tip ta' stima min-naħal ta' li sibi e fuq il-diskrepanza ta' output fiż-żona euro. U l-evoluzzjoni ta' din id-diskrepanza matul is-sena li għaddiet. So the um, first question is about uh, Mela, il-mistoqsija dwar ix-xiri ta' large corporates. Il-bonds tal-kumpaniji kbar. Aħna dawn nixtruhom sakemm ikunu laqtu l-kriterji ġenerali speċifikati fil-linji gwida tagħna. Issa, il-raġunament tijak li dan nifisser li qed nappoġġaw kompani kbar. Xie fisser? Ifisser li maħna qegħdin ngħinu li l-kumpaniji żgħar dik hija l-mistoqsija prinċipali. Dan qed jelimina minna għajnuna li nagħtu li kumpaniji żgħar u jiena dan diġettu fil-riflessjoni tiegħi bil kontranzi għaliex il-kumpaniji kbar jirċievu appoġġ mill-Corporate Bond Program tagħna u jkollhom ukoll u hemm lok però għalajnuna fil-balance sheets biex ngħinu lill-SMEs. Mem lebda evidenza il fuq il-private placements li jiswiq mhux qed kif suppost. U naħseb hemm biżejjed xieda li din hija il-proċedura normali fil-rigward ta' kumpaniji kbar. Issa, inti semmejt l-esponiment għal carbon assets. Saferna fien le, imma nistan informa aktar tard. Mela, sa' dwar l-istimi, dawn ivarjaw aħna inħarsu lejn dawn l-istimi tal-outlook gaps meta niddeċiedu dwar il-politika monetarja. Ma nixtima waħda biss li nimxu maħħa. Thank you. and This should make reflect, reflecting the Commission as this is such an important indicator for our stability group. But Dan huwa fattur importanti ħafna fil-patt ta' stabilità u tkabbir. Grazzi Marko Vanni, grazzi ta' sew Sur President, nirringrazzja lil Mario Draghi għad-diskors tiegħu u nixtieq peress li issa id-diskussjoni qed tiffoka fuq iż-żona euro u l-kwistjoni tal-reviżjoni tal-governance, migrazzjoni u sigurtà. Kif taf, hemm din il-problema fuq dawn eh, l-assi fissi fl-Unjoni Ewropea kif kulħadd jaf jekk jekk ma jibqawx vinkolanti dawn ir-rati fissi. Per eżempju kienu ta' 15% għall-Italja. Nixtieq nifhem kif fuq livell tekniku nistgħu nsolvu din is-sitwazzjoni. Għaliex għandna din il- il- rabta fissa u ma naħsibx għandna nikkonsidraw l izvalutar tal-munita. Ovvjament il kolka kemm aħna naħtiġi differenti, u rridu nifokaw fuq dan. Ser nexxina insibu soluzzjoni permezz eh, ta' dawn ir-regoli vinkolanti jew le. Issa ma nafx jekk taqbilx mal-gvern Ġermaniż li Deutsche Bank jeħtieġ żieda fil-kapital. Grazie. La seconda domanda rispondo come, come prima. Għattin mistoqsija, inwiġeb bħalma għalu li bħalma saqsini xaħat qablek ma nistax nikkommenta fuq istituzzjonijiet partikolari. L-ewwel mistoqsija tiegħek fuq x'inhuma il-bidliet fil-rati tal-kambju fost il-pajjiżi differenti, jekk li kiku kellna monita differenti u x'hekk qed tajt inti. Jekk tħares lejn il-prezzijiet relattivi u il-prezz il ta' xogħol għal produzzjoni skont il-produzzjoni li kieku kellna muniti differenti dan jista' jiġi aġġustat permezz ta' bidliet fir tal-kambju. Iżda, minn dak li esperjenzajna dan mhuwiex minnu, ħafna drabi ikollok bidliet fir tal-kambju li jimbat jżidu il-prezzijiet u l-pagi fuq livell nazzjonali imbagħad ikollok terġa' tibdel ir-rata tal-kambju li jerġgħu jinħassu l-effetti tagħha. Din hija l-istorja tal-Italja fis-sebgħinijiet u tmeninijiet. Aħna maħniex qegħdin ngħixu f'Ewropa muniti differenti, ġifiri, il-mistoqsija tiegħek nistgħu nibdluha b'dan il-mod. Peress il jana dawn id-differenzi li jeżistu bejnietna kif għandhom jiġu indirizzati. U jiena palissa naqbel miegħek illi il-deflation tal-pagi miex soluzzjoni tajba għaliex f'ħafna pajjiżi il-pagi ma, ma zdidux u ilhom ħafna ma jiżdiedu għalhekk l-kot weġiba li nista' nagħtik hija illi tittiżdied il-produttività f'dawn il-pajjiżi u din hija il raġuni għalfejn dejjem induru lura lejn ir-riformi strutturali. Ir-riformi strutturali huma s-soluzzjoni għażida fil-produttività, investiment fir-riċerka, fil-edukazzjoni, f'kull tip ta' infrastruttura li forsi tista' tgħin il-produttività biex tikber. Din hija l-unika soluzzjoni reali f'ekonomija integrata. Bliema flus jistgħu jsiru l-investimenti jekk ma nistax ikun hemm politika ta' espansjoni f'kull pajjiż għax għandna dawn il-limitazzjonijiet fuq livell ekonomiku, kif nistgħu ninvestu? Iva, jiena kemm darba ikkommentajt fuq dan illi dawk il-pajjiżi li m'għandhomx lok għal manuvru fil-aspett fiskali, e, imma dawn il-pajjiżi li m'għandhomx daqshekk flessibilità irridu għalhekk jaħsbu ftit fuq kif numa maqsumin il-budgets tagħhom aktar milli id-daqs tagħhom. Kif tafu ħafna minn dawn il-pajjiżi żiedu l spisa tagħhom anke snin għal snin twal qabel il-kriżi iżda it-kabbir kien qed kien wieħed baxx ħafna. Jiġifieri il-kwestjoni mhix li inti tħallas in-nies għal biex ma jagħmlu xejn, dan mhux se il-produttività. Grazzi Bernard Mono. Ma nafx jekk eh, fimx inti mela id-diskors tijak qabel ma qrajtu inti juri kem dan huwa diskors simboliku u kem mhuwiex daqshekk outli, dan huwa monologu, mhux diskussjoni, aħna qegħdin hawnhekk bil-qeda qed nirrappreżentaw lil poplu u inti qed tipprova tikkonvinċina x'inhi l-opinjoni tal-pubbliku qed tipprova tallimna inti. Nista' ngħidlek jien li l-opinjoni pubblika mhix favur il-politika tiegħek u inti dan m'intix qed tarfu il-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew qed tiġi kritikata. U il-fatt li qegħdin toħolu ekonomija ta' dejn din il-kritika qed tkompli dejjem tikber. Anke s-sur Balz għalhekk illi il-pensjonanti u dawk li qed jissalfu l-flus mhux qegħdin jiksbu xejn. U qed tissuġġerixxi li għandhom jissalfu iktar dawn huma persuni li għandhom qudiemhom problemi ta' faqar u inti qed tissuġġerixxi li konna ekonomija ibbażata fuq id-djun. Naħseb li dan huwa it-tmim tal-kapitaliżmu, iċ-ċittadini qegħdin jarfu din il-problema u ma tistax tinjora. Ma nafx jekk inti m'intix qed tilħaq l-anijiet tiegħek li żdiet l-inflazzjoni, l inflazzjoni mumiex il-nis illi kitbu trattat ta' Maastricht biex il-bank ikun jista jonfoq daqset flus biex jixtri l-corporate bonds. Din mhijiex xi ħaġa illi kienet lan ta' dawk li fasslu l-Unjoni Ekonomika monetari, ġifiri inti qed tiġi hawnhekk qed tindirizzana u tgħidilna li qed tieħu gost li qiegħed hawnhekk li qed tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni mill-viċin. Imma mbagħad jekk isiru kommenti negattivi tajdilna anzi li l-affarijiet huma komplikati ħafna. Ma ġifiri dan mhux dialogu, mhux veru dialogu nistaw nwaqfu dan it-teatrin jista' jkun li jinti forsi xi darba tbiddel il-politika tiegħek, jew tal-inqas li qed tqis li forsi tbiddel il-politika tiegħek dik il-mistoqsija minn tiegħi. L-unika ħaġa li nista' ngħid hija li jiena nibbenefika ħafna minn dawn l-iskambji magħkom. You say you take it with you. Ġifiri din dan id-diskussjoni qed toħodha miegħek. Imma imma mbagħad ma jinbidel xejn fi tliet xhur ta' wara u inti tridna ġifiri nemnuk li inti ispirat minnek. Daskur intom tikkontribwixxu għad-deċiżjonijiet li nieħdu aħna fuq politika monetarja u din din dan id-dialogu aħna naħduh bis-serjetà u naħseb titħares l-deċiżjonijiet tagħna f'dawn l-aħħar 16 snin biex tara jekk nbidlu xew le, nbidlu ħafna. In any case, I would recommend Mr. Annemans to read our... Mela, nazi parid l-sur Annemans sabiex jaqra rapport fuq il-politika ta' monitoraġġ tal-Bank Ċentrali Ewropew li mhux neċessarjament huwa rapport li konkludi l-istess ħaġa li qed Salba, Sur Salba. Grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja għal dak li qed fil-klim ta' introduzzjoni meta li daw kollha jipparteċipaw fiż-żona euro għandhom iżommu ma l-istess u jirrispettaw l-istess regoli. Mhux li kien kulħadd jaħsibha bħalek għandi żewġ mistoqsijiet dwar il-bank li inti semmejt kemm hawnhekk kif ukoll f'konferenza x'jista' jsir minħat tal-gvernijiet sabiex jħarġu li jkun hemm mergers tal-banek. Aħna nafu li kien esperjenza negattiva meta inħaltu l-politika mas sistema finanzjarja. It-tieni mistoqsija. X'tip ta' twissija sa' għanna fuq il-politika monetarja? Inti taħseb illi problemi fil-politika monetarja inti tħossok appoċċat minnaħa tal-atturi ewlenin fis-swieq minnaħa tal-gvernijiet meta jkunu qegħdin implementaw riforma strutturali anke meta jkunu qegħdin ifasslu politika li tbiddel politika fiskali minnaħa tal-Unjoni Ewropea tħoss l-appoġġ issa li qed tipprova timplementaw u twetta eh, Unjoni Monetarja finanzjar iktar msaħħa. Grazzi. Grazzi l ewwel mistoqsija li saqsejt naħseb li pjuttost diffiċli minħabba illi aħna fuq il-livell ġenerali għanna iktar kapaċità milli għanna bżon fis settur bankarju fl-Ewropa. X'nistgħu nagħmlu sitwazzjoni bħal di? fċertu pajjiżi rajna li kien hemm bidliet fil-liġi li jistgħu jaġevolaw il-konsolidazzjoni u l fatt li xifti tbarek jenaqdu, iżda nasab fuq livell ġenerali aħna rridu dejjem niddependu fuq ir-rieda u d determinazzjoni ta' dawk li jiddeċidu l-affarijiet fiħdan dan il-kumpaniji u anka dawk li għandhom l-isma sakemm dawn il-banek ukunu kumpaniji. U dan il- din il-proċedura mhux dejjem tkun l-aħjar proċedura minħabba li tista' toħodilna ħafna żmien u jista' jkun li il-bank ma jenaqat ma nibda bank sa sakemm ma jkunx sitwazzjoni fejn kważi jkun ħajfalli kompletament. Imbagħad irridu nsaqsu lil nfusna mistoqsija jekk aħna verament nixtuqux li jkollna sistema illi tilħaq situazzjoni ideali wara li jkun falla bosta drabi ħana nkunu nixtiequ illi konna sistema li tista' tappoġġa l-ekonomija u sabiex nagħmlu hekk għandna jkollna sistema li tkun li tisserraħ fuq banek b'saħħithom u li qegħdin jagħmlu l-profit. Madam ir-raġunijiet għalfejn aħna għanna l-problemi li għanna f-settur bankarju għalli għanna overcapacity. U din xi ħaġa illi il-gvernijiet kollha rridu joqogħdu attenti għalija u rridu wkoll jisibu mod ta' kif permezz tal-bidliet fil-liġi u kondizjoni ħalli jkun hemm konsolidazzjoni. Ista kif qedtilkom din mhix mistoqsija faċli li nweġiba' ħaġa importanti oħra hija li aħna rridu nitkellmu fuq raġunijiet għalfejn il-Banek Ewropej mhumiex qegħdin jagħmlu daqshekk profitt, għandu profitt moderat. L-għor il-fatt li hemm stocks kbar ta' MPLs. U anka il-fatt li rata ta' tkabbir hija rata baxxa ħafna u din allura qiegħda ix-xekkel l-banek milli jkunu qegħdin waslu kabbir ekonomiku kbir minħabba rati ta' li max u wkoll. U s-sitwazzjoni tal capacity hija kondizzjoni oħra li qiegħda tnaqqas il-profitti tal-banek. Iżda aħna qegħdin naraw illi għanna kondizjonijiet u spejjeż iktar u hawnhekk fl-Ewropa meta mqabbel mal-bqija tad-dinja. Jista' jkun xi ftit dawn problemi jistgħu jindirizzawhom il-mexxija tal-diretturi tal-parek stess u xi ftit oħra il-gvernijiet nazzjonali. Nasab li kien mistoqsija oħra. Iva aħna nasbu minna tal-Bank Ċentrali Ewropew li l-politika li aħna qegħdin Eh, nimplementaw, speċjalment dawk li implementajna f'Marzu kienu effettivi, għandna provi illi l-politika qiegħda tinħass issa fil-ekonomija stess, iżda aħna fil-fatt nikkonfermaw li għandna strumenti illi huma d-dispożizzjoni tagħna nistgħu nimplementawhom aħna lesti u għandna rridu politika li nieħdu azzjoni jekk hemm bżonn. Ħonas Fernandez. Grazzi ħafna, Sur President. Unek jgħat. Mela, l ewwel proset ta' diskors tijak il għamilt ftit ġimant ilu. Naħseb illi xaħġa sabiħa li aħna nġeddu l-impelli qed nieħdu għal proġett Ewropew. Issa dwar ir-reviżjoni tal-pjan Juncker Jiena nishtin saqsik jekk inti għandek x'tib ta' evalwazzjon ta' kif dan il-pjan jista' jittejjeb ħalli bekk ikonna aspettattiva tbassir aħjar tal-inflazzjoni, mod ta' kif nistgħu aħna norbtu l-politika fiskali ma' dik monetarja u inti x'taħseb fuq dan il-pjan Juncker, kif nistgħu intejbuh dan il-pjan ħalli jkun implementat matul is-snin li ġejjin u anke dwar il-ġejjini tal-biq tal-beneficjarji tal-Bank Ċentrali Ewropew. Palissa Mario Monti jgħet jifassar rapport u xtaqt nkun naf minnħat jgħak inti kif taħseb dan jistaj tajjeb it-fassil tal-budget tal-Unjoni Ewropea u minħabba l-problemi li aħna għandna bħalissa dwar il-politika monetarja illi fil-fatt għandaj kolla iktar effett fuq l-ekonomija reali. Kif taħseb li aħna nistgħu nestendu dan l-effett u l-benefiċċju anka l-kumpaniji biex jinħassum l kumpaniji żgħar daqs medju, midjar, ħalli bekk il-politika monetarja verament kolla effett pożittiv. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Grazzi. X'kienet l-ewwel mistoqsija? Fuq il-pjanta Junker, Iva. Mela, dwar it-tielet mistoqsija, l-estenzjoni għal TROs għal beneficjarju oħrajn din qatt ma diskutejnija sa dwar l-użu tal-beneficju tal-profitti tal-Bank Ċentrali Ewropej għal raġunijiet toħraj. Ma nasibx li dan jista' jippermetti huwa permess minnaħa tal-mandat li għanna, il-profitti li aħna namlu nerġaw nqasmu l gvernijiet nazjonali ġifri jekk huma jixtiequ illi għamlu xi ħaġa b'dawn il-flus huma eh, deċiżjoni hija f'idejhom iżda naħseb li ħadd nkunu morru kontra regoli Ewropej jekk aħna nużaw il-profitti għal finanzjament tal-budget, per eżempju, sadwar il-pjanta Juncker. Naħseb li l-pjanta Juncker jgħet iżid ma l-odda li aħna għanna dispozizjoni tagħna huwa pjan li tkun effettiv ħafna naħseb illi issa nistgħu ngħidu li dan ħajkun pjan illi ħajkun estiż fil-kamp ta' applikazzjoni tiegħu għal matul fil-periodu ta' żmien li matul ħajkun implementat, naħseb din xaħġa pozittiva pożittiva fil-fema tagħna, il-pjan ta' għandu jkun implementat mod iktar maġġen u bħal kull tip ta' nfiq għall-investiment, fl-investiment, dejjem jiddependi fuq il-kapacità li gvernijiet ikunu qegħdin joħolqu ambjent li ikun jgħat jiffavorixxi tkabbir. Dija xi ħaġa li aħna rajnija kemm il-darba meta kellna pjanijiet ta' investiment kbar ħafna jew inkella li kienu appoġġati prinċipalment mill-gvernijiet nazzjonali. seb li dejjem kollu xoħollu jorbot mal-potenzjal ta' ktar tkabbir. Inkella nkunu qegħdin naħlu l-opportunità iżda Fil-kas tal-pjanta Juncker aħna naħsbu illi dan kien pjan tajjeb, l-implementazzjoni iżda għandha tkun iktar b'saħħitha tkun akkumpanjata minn azzjoni politika min-naħa tal-kumpaniji. Grazzi ħafna Sester Delange. Grazzi. Sir President, jena naf li inti kont ikkritikat minn xiftit membri mux minn tal eh, grupp politiku tijaj, jizda minna naħata gruppi oħrajn minħabba diskors li għamilt. Jiena nixtieq ngħid lill kollegi l-oħrajn illi ma baqaw xawek sabiex jaraw id-dibattitu illi ma nixtiex nkun ngħix f'dinja fejn il-President ta' Bank Ċentrali Ewropew ma jkunx qiegħed jażel kliem kif suppost. Issa fuq l-Unjoni Bankarja nafu li aħna għandna pożizzjoni differenti u kwestjonijiet li huma importanti fuq livell nazzjonali wkoll il-kol kemm aħna nafu x'inhi situazzjoni żdaf f'dan il-Parlament għandna maġġoranza illi tixtieq tiħu pass sabiex ikun hemm iktar progress. Jiena naħseb li rrida politika Emmek keda, ġifiri, jekk ikun għamla profezzjoni fil-Konsil, bat ikun fidejna sabiex nimbottaw din kwestjoni l-qoddim. Issa nixtieq nitkellem fuq eh, il-bejlen, ħna konna wedna l-poplu tana illi fil-fat mux ħajkunem flus ta' ċittadini li jintużaw sabiex jitħallas id-dejn tal-banek. Iżda nishtiq nkunna fissa xinu ma' dispozizjoni palissa li jirregolaw il-falliment tal-balenk u anka meta jkun hemm mis-selling u abbuż fil-beħ ta' prodotti u servizzi finanzjali l konsumaturi kif nistgħu ndirizzaw din il-problema u l-aħħar ħaġa inti semmejt l-NPLs non-performing loans aħna din nitkellmu fuq ukoll banek li mhux qed iġibu ruhom kif suppost badly li performing uh, banks. U nixtieq insaqsik ta' affarijiet aħna tallimna mill-esperjenza tagħna fil-passat. Nixtieq insaqsi lilek inti x'tallimt mill-esperjenza tiegħek għal-ġejjini. Grazzi u grazzi ħafna tal-klim ġentili tiegħek fl-introduzzjoni tad-diskors tiegħek. Iva naqbel miegħek importanti li nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli ħalli niprevjenu li jkun hemm akkumulazzjoni ta' dawn l-MPLs. Kultant aħna nkunu mxekla li nieħdu azzjoni malajr minħabba l fat il-maġġoranza tal-MPLs li aħna qegħdin naraw illum kienu akkumulati minħabba perjodu twil ta' staġnar ekonomiku. U importanti li narfu dan il-fattur minħabba illi aħna Nistaw inneħu daw l-MPLs għal periodu qasir ta' żmien iżda jekk ma xil dak li qed kawza l-problema ħajkonna dejjem akkumulazzjoni ta' MPLs iżda aħna rridu nsibu ruħna sitwazzjoni fejn dawn il-banek ikunu jistgħu jnaqsu l-MPLs viżavi is-sitwazzjoni fis-suq Nasib li hemm ħafna u ħafna x'jistgħu jagħmlu l-gvernijiet nazzjonali sabiex joħolqu ambjent fejn l-MPLs ikun jistgħu jimbiħu faċilment. Ikollhom prezz trasparenti marbut magħhom u jimbiħu mingħajr problemi ta' xejn fil-fatt bosta eh, pajjiżi Ewropej anka fiż zona euro, fejn ma tantx hemm su għal dawn it-tip ta' eh, MPLs minħabba Eh, loans eh, ta' insolvenza dajfa ħafna minħabba li m'hemmx nies esperti illi qegħdin jaħdmu fil-każ ta' insolvenza u memx kapacita fil-banek, iżda hemm ħafna x'jista' jsir min-naħa tal-gvernijiet ħalli joħolqu ambjent ħalli bekk ikunu jistgħu jbieħu malajr u mingħajr problem ta' xejn dawn l-MPLs u anka dan jista' jsir permezz ta' supervizjoni b'saħħitha. Issa, il-punt punt ieħor għandu x'jaqsam mal-regoli tal-BRD u s-sistema tal-bejlen. Skont ir-regoli li għanna palissa tal-BRD naħseb li nistgħu ngħidu li dawn qed jirrappreżentaw progress. Issa, l-ideja oriġinali li kienet li aħna ma rridux nużaw il-flus tal-ċittadini sabiex inħalsu għad-dejn tal-banek, din hija idea li aħna għadna nħadnuha u nemlu fiha u r-regoli tal-BRD huma l-interpretazzjoni prattika ta' dan l-għane u l-lini. U aħna nixtiew li indirizzaw ukoll il-ċirkustanzi diffiċli u l-interpretazzjoni ta' dawn is-sitwazzjoni diffiċli fil-fatt tinsab prinċipalment fi din il-Kummissjoni. Iżda rridu nsaqsu l nanfusa mistoqsija oħra wkoll. Qabel ma nibdew nanalizzaw l-użu l-implementazzjoni tar-regoli tal-BRD. X'nistgħu nagħmlu biex naraw li s-settur bankarju jiflaħ iktar għal problemi ikun iktar b'saħħtu bħala settur. U aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu llum permezz ta' introduzzjoni ta' tilak fiż-żona euro u l-kunċett li jakkumpanja tilak huwa l-emrel. It-tilak japplika biss għal banek li huma importanti banek sistemiċ fu livell globali u l emrel japplika għal banek kollha. Jekk aħna natu iktar saħħa u seta lil banek li kollom iktar tila kġifiri possibil tal jassorbu it-telf. Aħna Umbat nkunu nistgħu nitolbu li jkun hemm implementazzjoni tajba tar-regoli tal-BRD bis-side effects kollha li kolka maħna aħna nafu x'inhuma. Grazzi Jakob von Fajtseka. Grazzi ħafna, Sur President. President Draghi, nixtieq nkompli ma dak illi intqal fuq is-settur bankarju. Ftit wara illi kienu pubblikati r-riżultati tal-stress test tal-SSM kien hemm rapport xjentifiku li prova japplika ir-regoli Amerikani għal banek li kienu taħt supervizjoni tal-SSM u sabu li kien hemm nuqqasijiet konsiderevoli fil-sorveljanza u naħseb li f'dak l-isfond intom qegħdin tutolbu li jkun hemm ktar konsolidazzjoni f'dan is-settur. Iżda tant dak li qed nsibu wkoll f'dan ir-rapport huwa li kxiftit minn dawn il-banek li qegħdin f'sitwazzjoni iktar dajfa kontribwixxew għal dividends illi jammontaw biljuni u naħseb illi dan imur kontra s-sitwazzjoni li kienu qegħdin juru il-balance sheets U inti bħala gvernatur tal-Bank ċentrali Italjan kont kontra wkoll il-balance sheet freeze, allura nixtieq insaqsik jekk inti xed tħeġġeġ lill-kollegi allura sabiex jevalwaw miżuri simili. U anka fil-kontest tal-balance sheet jiena saqsejtek fuq l-impatt tal-rati ta' interess negattivi fuq il-balance sheets illi għadin f'diffikultà ta' ċertu banek u inti għed illi għed tirrifletti fuq it-tip ta' affarijiet li jistgħu jaffettwaw il-balance sheets, u allura kont qed naħseb jekk inti llum tinsabx f'pożizzjoni li tgħidilna daqsxejn iktar fuq dan is-suġġett. U t-tieni mistoqsija. dwar l-Unjoni Monetarja tas-swieq tal-kapital skużawni tas-CMU. Aħna sissa għadna ma nix regolatur wieħed tas-swieq tal-kapital u kont qed naħseb jekk inti taħsibx illi dan jista' jkun tajjeb sabiex ikonna ambjent ah- aħjar fis-suq um, finanzjarju monetarju. Kont um, qed naħseb jekk inti fuq dir kustjoni. Actually, in due il-biddu tal-stress test uh, wassal għal ħtijġ li wieħed jiġi testjat. Dan wassal għal sensiela ta' istituzzjonijiet biex iżidu il-livelli ta' kapital tagħhom. Ġifieri anki qabel l-ewwel stress test ħafna banek zidu l-kapital tagħhom meta sar l stress test dan xorta waħda wara li kien hemm problemi però inqas għaliex kien hemm azzjoni anticipatorja minn diversi intermedjarji. Issa ma nistax niftakar għal kemm kemm ilu dan hemm Hemm hemm ċerta azzjoni wkoll mill-intermedjarji bħalissa. Jiġifieri s superviżur janalizza x'in is-sitwazzjoni tal-banku jiddeċiedi li ma jitħallsux id-dividends jew ma jistgħux jitħallsu. Fuq l-effett ta' rati negattivi fuq il-balance sheets tal-banek, jekk aħna naraw l-aggregate tas sistema bankarja, situazzjoni eterogenja bħal manna fi zona euro, naraw li għall-2015 ġifiri l-ewwel sena sħiħa brati negattivi fuq il-faċilità ta' depożitu ir-rendiment tas sistema bankarja e, żdied. U anki aktar sorprendenti minn hekk anki l-marġni ta' dħul mill-interessi zdir għaliex dak li tilfu min-naħa l-barlek kisbuh min oħra Meta fl-2016 eh, rajna li kien hemm tnaqqis 20% fir-rendiment tal-banek u r-raġuni hawnhekk kienet li fl-ewwel kwart tal-2015 il-profitti tal-banek telaw b'mod sostanzjali għaliex konna bdejna blessed purchase program tagħna u huma kisbu rendiment tajjeb fuq il-bonds tagħhom li mbagħad ma repetix ruħu fl-2016. Ġifieri dawn iċ-ċifri rridu nqisuhom ukoll. Biex ngħidu kollox dawn iċ-ċifri ma jurux sitwazzjoni problematika li toħroġ mill-rati ta' interess negattivi, però irridu noqogħdu attenti. L-ewwel net eh, dinja medja biss u fil-medja ta' sistema bankarja għandna ħafna sitwazzjonijiet differenti. Banek jagħmlu affarijiet differenti u modelli ta' negozju li jistgħu jkunu esposti aktar minn oħrajn. Tinna net, rati negattivi kif qed aktar kmieni. Kienu strument b'saħħtu, però anki bħala konsegwenza, il-konsegwenza tagħhom fuq is-sistema bankarja kol rajna li sissa memx għalfej eh, nitħasbu. U dan jottal dejjem, ma naħsebx li se jottal dejjem, naħseb li rridu nżommu f'moħna li rati negattivi għandhom ċerti konsegwenzi. Nħob ngħid li rati negattivi mhux kwestjoni ta' iva jew le, hija kwestjoni ta' kemm se jdumu. Fuq it-tieni mistoqsija tiegħek fuq il-Capital Market Union fejn hemm il-ħtieġa li jkun hemm regolatorju wieħed għaswieq kapitali. Ma nistax intik tweġiba definittiva lissa, però bla dubju il-bidla wara r referendum tar-Renju Unit tista' tnebbaħ ċerta riflessjoni fuq jekk il-qafas regolatorju attwali għadux validu jew inkella jrid ikun modifikat. Grazzi, Werner Langen. Sir President, jiena naħseb li dialogu monetarju huwa verament siwi. Aħna irna snin namlu dan it-tip ta' dialogu bejnietna ma nistax nifhem għalfejn kollegi qegħdin jikkritikaw kista inti fuq eh, dawn ir-rati ta' interess baxxi tkellimt ukoll mill-perspettiva ta' makroprudenzjali fuq il-ġida kontra d-dejn, il-fatt li jem differenz, inqas differenza bej rati ta' interessi, kolli ngħid li n-nies fil-reġun tiegħi, fil-land tiegħi qegħdin jitkellmu wkoll fu situazzjoni mikroekonomika kolli ngħid li situazzjoni għadha xej differenti allura l-Bank Ċentrali Ewropew meta tiħu deċizjoni, meta il bank deċizjoni, jieħu deċiżjoni konsidra jikkonsidra wkoll il-perspettiva mikroekonomika pereżempju jekk il-pensjonanti u dawk li qegħdin fadlu il-flus jekk ma jkollhomx rati ta' l-imax dan mhuwiex jgħid allura jaffettwa il-possibilità l-assi tal-dawn il-nis, tal-żajr, ġifiri, u anka jekk ikonna dan din il-babel li tista tinħoloq minħabba din l-azzjoni artifiċjali li qegħdin nagħmlu. Dan ma jistax ikun ukoll taħsara anke l-banek stess u anke fuq l-offerta tal-kreditu. Il-banek qegħdin jagħmlu dan jew inkella qegħdin jużaw il-flus sabiex jirranġaw il-balance sheets tagħhom. Inti ilek xi sentejn tgħid li l-istatu u l-bank l-istat rrit ikun separat mill-banek. Taħseb illi sar progress dan il-lat u tini punt dwar ir-rati ta' interess baxxi. Dawn għanna provi jekk miex edin verament jgħinu sabiex ikunem tkabbir ekonomiku, naħseb li hemm ħafna dubju dwar dan u apparti minn hekk. Nixtieq eh, insaqsik inti li ma possibiltajiet u u politika ta' rata ta' interess baxx kieku tirrakkomanda għal benefiċċju ta' ċittadini minħabba li kolli ngħid li ma nafx kemm ħajinħass il-benefiċċju miċ-ċittadini stess. Well, I, I think the, these questions are... Dawn il-mistoqsijiet huma rilevanti ħafna. Nistgħu naraw għar rilevanza tagħhom kuljum dawn il-mistoqsijiet meta naraw x'in jiġri fiż-żona euro, ħanibda mill-aħħar waħda dwar il-leġittimità. Il-leġittimità tagħna hija bbażata essenzjalment fuq jekk aħna nistgħux inkunu konformi mal-mandat tagħna. U l-mandat tagħna huwa li naslu għal prezz ta' stabilità ġifieri rata ta' inflazzjoni li tqarreb lejn jew inqas minn 2 fil-mija u din hija xi ħaġa li dejjem ridna nżommu f'moħħna. Il-punt li jħor, ovvjament iva, meta nżommu dan f'moħħna u meta nistaqsu jekk l-istrumenti tagħna u effettivi. It-tweġiba li taslilna anke jekk inqisu l-bidliet kollha li seħħew fl-spreads, rati ta' interess, it-tweġiba hija pożittiva, pjuttost pożittiva. Wieħed irid jistaqsi wkoll il-mistoqsija l-oħra, ejja nimmaġinaw li ma jkollniex din it-tip ta' espansjoni, immaġinaw rati ta' interess pereżempju fil-livell li kienu tlieta jew erba' snin ilu. X'kienu jkunu l-konsegwenzi u t tweġiba tkun li l-konsegwenzi kienu jkunu deflazzjoni aktar fit-tul u qat aktar oli. Dak li qegħdin naraw illum hija ekonomija li gradwalment qiegħda tirkupra. Pass kontinu u tajjeb qegħdin naraw suq tax-xogħol li qiegħed kompli jitjieb. Ir-rata ta' qat li kienet sentejn ilu minn għalija il-fuq minn 12% issa madwar 10%. Ġifiri, il-mistoqsija hija din, meta nistgħu ntellgħu ir-rati għal-livell u hawnhekk naqbel miegħek li joħloq konsegwenzi ta' distribuzzjoni f'livell li itaffi ċerti konsegwenzi. Tweġiba hija dan nagħmluh meta naraw li r-rata ta' inflazzjoni qed timxi b'mod sostenibbli viżavi il-miri ta' rib imma taħt 2% u dan jiddependi wkoll fuq iċ-ċaqliq tal-prezzijiet u speċjalment fiċ-ċaqliq fil-pagi. Fl-aħħar konferenza stampa għedt li Bla dubju, l-pagi għandhom jizdidu. E, il-pagi huma riżultat ta' negozjati u ma nistawx eh, niddeterminaw aħna laqas opinjoni mandu jkollna fuqhom, però l-fatt huwa li l-pagi kibru inqas mill-produttività f'dawn l-aħħar snin u issa minn perspettiva oġġettiva u mill-perspettiva tagħna wkoll U importanti li l-pagi jizdidu. U kif jistaw jizdidu? Jistaw jizdidu b'mod gradwalment permezz ta' tnaqqis fir-rata ta' qat f'titjib fis-suq tax-xogħol. Ġifieri, e, soluzzjoni tagħna għana li l-ekonomija tirkupra e, suq tax-xogħol jitjib u meta d-distak jonqos aħna nkunu nistgħu nżidu l-pagi u mbagħad kuna effett fuq il-prezzijiet ukoll. Nkun nistgħu naraw ukoll ir-rati ta' inflazzjoni dan għedtu fil-bidu tal-intervent tiegħi dan jista' jirranka sa tmiem is-sena u jaqbas il-1 fil-mija s-sena d-dieħla. Grazzi. Grazzi. Pedro Silva Pereira. Grazzi, President. mistoqsija bil-Portugiż minn naħa tiegħi. Sur President. L-istampa li pinġejt ma tantx hija entużjasta eh, brabta mal-rkupru tal-ekonomija. Tkabbir eh, fjak din is-sena U mhux għal din is-sena biss, però anki għas-sena d-dieħla wkoll. U l-miri ta' inflazzjoni wkoll għedin il-bot minn dak li nishti u allura nistaqsi l-ovvju jiena. l għonet fil-waqt li nirrekonoxxi l-ħidma tal-ECB, ma nix nistennew forsi inizjattivi ta' politika ġodda biex nistimulaw l-ekonomija. Forsi estensjoni tal-asset purchasing plan. Forsi nistennew revizjoni għal xiri tal-pajizi li bija li sibi jista jiġġielet l-element divergenza li għat jagħmel daqshekk ħsara żona euro, inti għat li li sibi lest li juża kolodda li għandu meta jevalwa l-impatt tal-miżuri attwali, però xin il-possibilità ta' inizjattivi ġodda l-istimulu tal-ekonomija? T-tieni mistoqsija tiegħi marbuta mal-politika fiskali. Għal darbohra, inti għamilt appell għal xi ħaġa li tkun daqsxejn aktar growth friendly semmejt id-dimensjoni Ewropea qed li il-pajjiżi li għandhom inqas marġni ta' manuvra fil-baġġett tagħhom jistgħu jagħmlu aktar u xi ngħidu mbagħad il-pajjiżi l-oħrajn li għandhom marġni ta' manuvra ikbar wara sentejn li nitolbu politika aktar growth friendly naħseb li il-pajjiżi li qegħdin f'pożizzjoni aħjar jistgħu jagħmlu aktar. Qegħdin jagħmlu dak li jistgħu u dak li huwa meħtieġ biex jistimulaw it-kabbir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Il-politika monetarja tagħna u d-deċiżjonijiet li ħadna f'Marzu b'mod speċjali mexjin tajjeb u dwar il-programm ta' xiri eh, miexi tajjeb ukoll. Però għadna marajnijom xkolla l-effetti ta' dawn id-deċiżjonijiet. U mhux hekk biss, eh, deċiżjonijiet li ħadna f'Marzu għadhom ma ġewx implementati bisħiħ lanqas. Għaliex għad għandna żewġ eh, testijiet li għadhom iridu jsiru, ġifiri ma diskutajniex dwar inizjattivi ġodda minħabba f'dan kollu jew reviżjonijiet lanqas. U anki d-bassir makroekonomiku tiegħi tagħna wkoll ma nbidilx jew nbidel ftit mill-aħħar d-bassir li kellna. U l-effetti ta' xi wħud mill-elementi ta' inċertezza li identifikajna għadhom ma seħħewx bħal riżultati tar referendum tar renju Unit pereżempju. Fuq il-budget imbagħad u l-politika budgetarja inti staqsejtni jekk il-pajjiżi li għandhom marġni fiskali għandhom xjużaw dan u tweġiba hija iva bla dubju għandhom jagħmlu hekk brabta brispett tar-regoli irridu niftakru wkoll li fil-waqt il pajjiżi li m'għandhomx spazju fiskali ma jistawx jużaw l-ispazju fiskali li m'għandhomx il-pajjiżi li għandhom dan l-ispazju fiskali mhumiex imġela li jużaw dan il-marġni jekk ma jridux. Ġifieri rridu dejjem iżammu f'moħħna li eh, asimetrija essenzjali fl-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli. Asimetrija li jaf tkun ġustifikata imma l-qedem mek xorta waħda. It-tieni riflessjoni li rridu nżommu f'moħħna hija li meta aħna nistaqsu dawn il-pajjiżi biex jużaw il-marġni tagħhom, xirridu nfissru eżatt meta ngħidu hekk. Mhux faċli li niproponu espansjoni fiskali lil pajjiżi fejn hemm fejn m'hemmx qatt. U dawn il-flejjes jintafqu mod ieħor f'pajjiżi oħrajn, għalissa m'hemmx kanali istituzzjonali biex inġelu pajjiżi jagħmlu dawn l-affarijiet. Bħala prinċipju t-weġiba hija iva, pajjiżi li għandhom il-marġini fiskali għandhom jużawh, però rridu noqogħdu attenti anki dwar kif u bkemm u fejn nintervjenu. Grazzi. Grazzi. Ludek Niedermayer. Grazzi, President. Unsellem is-Sur Draghi. L-ewwel nibda billi ngħid li fl-opinjoni tagħna tiegħi li sibbi u l-President eh, tal-isibbi huwa wieħed mill-assi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Jiena bħalek naħsibha l-ekonomija mixja aħjar biex ta' barra minna u pero sejra aħjar. U dan territorju ġdid għaliex hemm ċerti aġendi li kostitwixxu ċertu riskju. Nadi għal-politika monetarja. Nifhem x'rid tgħid inti. Fu eh, dak li jista' jsir eh, b'rab tamma l-inflazzjoni baxxa u domanda baxxa l-prezzijiet, kif qed inti dan għandu l-implikazzjoni tiegħu fuq l-istabilità finanzjarja potenzjalment u x'implikazzjonijiet oħrajn ukoll għall-ekonomija. Issa sen nitratta l-istabilità tal-prezzijiet, rati ta' interess baxxi u likwidità b'saħħitha mill-banek qiegħed joħloq domanda u provvista għal ċerti tipi ta' krediti u hawnhekk irid ngħid l-aktar mortgage credits minnaħa ta' nies għax-xiri tad-dar ċerti partijiet tal-ekonomija da il-prezzijiet hemmhekk qegħdin jikbru brata maġla. Ovvjament il-prezzijiet ta' ta' dan il-qasam mhumiex maqbudin kufna xieraq mis-CPI. X'riskju hemm għalik għal ġejjini viżavi l-politika monetarja u t-tieni net xi banek ċentrali qegħdin jippruvaw jirreaġixxu fuq dan it-tip ta' żvilupp ċerti miżuri fokati billi pereżempju jaħdmu fuq ir-ratios. Kemm jista' jkun effiċjenti dan meta ikun hemm domanda loġika għal dawn it-tip ta' krediti u l-banek ikunu lesti li jagħtu dawn il-krediti għaliex jikkostitwixxu wieħed mill-ftit alternattivi. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna għal klim ġentili tiegħek. L-lum il-ġurnata ma tantx eh, nisimgħu komplimenti, ġifir napprezzawhom, grazzi. L-ewwel net ma nistgħux ngħidu li hemm bużija fil-qasam tal-proprjetà. Il-prezzijiet rajnijom jiżdiedu ċerti bliet, però mhux xi ħaġa ġenerali, mhix problema ġenerali fuq livell nazzjonali jew inkella fuq livell ta' zona euro. Però hemm elementi ieħor ukoll. L-ewwel net aħna qegħdin nimmonitorjaw bixxira l-iżviluppi li qed ikun hemm fis-suq tal-proprjetà u swieq oħrajn. Meta għandna nibdew naħsbu li jista' jkun hemm il-bidu ta' bużieqa komponent minnhom huwa id-daqs taż-żieda fil-prezzijiet, però l-element li ieħor li dejjem ikun preżenti huwa ż fil-leverage. U anke l-iżviluppi fuq in-naħa tal-krediti. Żieda kbira fil-kreditu jew fil-leverage flimkien ma tkabbir maġġel li mhux tas-soltu fil-prezzijiet u da mhux qegħdin naraw bħalissa qegħdin naraw biss dan il-fenomenu f'sitwazzjonijiet iżolati. Hemm zida fil-prezzijiet, però mhix xi ħaġa ġenerali. Eh, m'hemmx zida fil-kreditu jew fil tkabbir kifet, aktar kmin il-kreditu jikber però b'mod modest xar wara xar, però hija zida kontinwa. it-tweġiba l-problemi bħal dawn tweġiba tajta inti stess l-użu ta' strumenti makroprudenzjali per eżempju. Ma jgħamilx sens li tinbidel il-politika monetarja b'rispons għal żidiet fil-prezz eh, fuq livell reġjonali, però għandna dawn l-istrumenti loan to value ratio per eżempju u diversi miżuri eh, simili. Autoritajiet nazzjonali għandhom responsabilita' brabta ma' dawn il-miżuri u ċerti pajjiżi, diversi pajjiżi ta' żona euro mhux biss adottaw dawn it-tip ta' miżuri. L-ISB għandha seta minn fuq għal isfel, ġifieri jekk l-ISB tqis li l-miżuri mittieħda ma kinux biżejjed, l-ISB tista' tintervjeni Ma kienx hemm għalfejn nużaw din is-seta issa għaliex li sibbi qiegħda f'kuntatt mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali dan id-dialogu ġifieri wasal għal miżuri meħtieġa, però kollettivament u fuq livell ta' jisibbi qegħdin nimmonitorjaw mill-qrib dawn l-iżviluppi. Grazzi. Gunnar Hockmark. Grazzi. Jina naqbel mal-klim ġentili li għal fuqek. Jekk jista' jgħinek dan forsi dal klim ġentili. Żewġ kwistjonijiet nixtieq inqajjem jiena, inti qed li għandna wisqbanek. Però minnu dan jew għandna banek inqas effiċjenti forsi. U forsi dan mhux konsegwenza tal-politika monetarja daw il-flejjes ħerġin u r-rati ta' interess negattivi li ma jimbuttaw xal riformi fost il-banek. Forsi kuna aktar effiċenza, aktar mergers u kol, u t-tini net. Il-problema bil-banek li għadin naraw il lum il-ġurnata. Din mish konsegwenza u kol tal-makroekonomija fuq livelli għoljien, jekk naraw fejn qegħdin il-banek hemm ekonomiji wkoll li staġnaw l-iżvilupp ekonomiku u ilhom hekk, u mbagħad ikun hemm minnhom performing loans bħala konsegwenza. Forsi naslu f'punt fejn din il-politika tar-rati negattivi kollha aktar żvantaġġi mill-vantaġġi. Jiġifieri, li fċertu sens ikun hemm inqas fuq ir-riformi strutturali. Umbat l-affarijiet isiru aktar diffiċli, grazzi. I understand that the plane that Mr. Draghi has taken is it's not too far, so I think we have to group the questions. Ser ikolna naqdu l-mistoqsijiet fl-imkien għax inkella mux ser nlaħqu since the uh, outcome of the EU referendum. Answer... Honorevoli Gill, għat fadal ħafna, għam ħafna inċertezza fis settur finanzjarju rizultat tal referendum Is-settur finanzjarju jaffetwa l-infrastruttura fis servizzi finanzjarji. Aħna smajna politiċi ta' ċertu importanza fejn edin jiddikjaraw illi l-attivitajt tagħkom għandhom jitċaqalqu minn Londra imorru bandohra, forsi Pariġi jew Frankfurt jew x'imkien ieħor. Imma ma nasibx li ser taħdem għaliex l-aspetti ta' euro clearing ma nistax nisseparawhom mill muniti l-oħra. L-esperti għajdulna li hemm post wieħed biss li jista' jagħtina alternattiva li tagħmel sens li mhijiex Londra li hija New York taqbel ma dawk illi dawn attivitajiet ta' clearing jaħtieġu massa kritika u li l-euro clearing ma nistawx nifurduha minn 16 il-moneta l-oħra li taħt dawn iċ-ċirkustanzi jekk jekk jinsidra ċaqliq lejn New York hija xi ħaġa kontraproduċenti. Xtajt il dawk ukoll li nerġgħu nattivaw il-geographical placement. Taħseb li dan jista' jirriskja il-programm T2S tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi Bernd Luca. Il-lejla tajba Sur kien hemm ħafna drabi fejn il-politika tal-interessi baxxi kienet kritikata ħafna iżda qed tinti il-profitti baxxi tal-banek hija minħabba il-problema tal fat li il marbuta mal-fat li hemm wis banek tal-overcapacity tal-banek ġifieri qabel il-kriżi finanzjarja aħna rajna illi kien hemm rata ta' taxxa fuq il-profitti tal-bank ta' iktar minn 20% u allura mill-kriżi finanzjarja li law. Kif aħna issa qegħdin ngħidu li għandna overcapacity illi fil-fatt qed waqqa l-isfel u tnaqqas il-profittabilità tal-banek. Ma nasibx li dawn l-affarijiet qegħdin jagħmlu sens u apparti minn hekk naraw illi hemm effetti wkoll ta' e, tqassim u post u tfarfil tad-dejn u ta' responsabilta' minnaħa l-oħra. Jiena naħseb nixtieq saqsik taħseb li jem possibilità illi innaqsu l-ispejjeż minħabba il-fatt li settur bankari diġà qed nagħmlu l ħsara permezz tal-politika tal-interessi baxx dan huwa l-effett mixtieq tal-politika tiegħek u nixtieq insaqsi wkoll inti qed tgħid li dan huwa minħabba perspettivi ta' tkabbir iktar baxxi. U aħna qegħdin narraw li l-settur bankarju qed jirrifletti biss dak illi aħna qegħdin nimplementaw, però aħna qegħdin narraw illi għandna ħafna teknoloġiji, ħafna avvanz fil-progress permezz tal-internet teknoloġija fil-ġenetika, eccetera. Iżda minnaħa l-oħra naħseb li nista' ngħid li aħna kellna bosta fażi ta' staġnar fejn aħna kena rati ta' interess baxxi anka fl-istorja fejn ma kienx em daqshekk se iżda anke kellna perjodi fejn ma kienx minn dawn Inti kemm taħseb li dan qed jaffettwa s-sitwazzjoni li għandna bħalissa fil-fissuq? I'll skip most of the questions that I prepared. A very short question. Mela, mistaqsija fil-qosor. Dan l-aħħar kien hemm ħafna tensjoni bejn il-gvern Grek u il-gvernatur tal-Bank Grek is-Sur Surnatas. Inti għandek l-appoġġ tiegħu, għandu l-appoġġ sħiħ tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi, Eva Kajri. Grazzi, Sur President. F'każ li ma nilħqux il-miri ta' inflazzjoni, kif nistaw niffaċilitaw namlu li aktar faċla fuq livell politiku li kunem dan il-program ta' quantitative easing u il-politika fiskali. Jekk ikunem downturns Ewropej fil-futur minħabba fatturi esterni lest li tkompli tixtri bonds tal-gvern periferali jekk id-djon ikunu għadhom tilajn u ma jkunux sostenibli. Grazzi. Grazzi l-aħħar mistoqsija l-Nervoli Zanjanopoulos. Grazzi tassew. Epektatiki Iva, nishtin nitkellem fuq xi ħaġa li semmit bosta drabi il-politika restrittiva jew ta' espansjoni il-Ġermanja tixti illi ikun hemm politika bħal disa biex jipproteġu l-budget tagħhom hemm pajjiżi oħra li jixtiequ iktar espansjoni, jixtiequ li jkun hemm iktar infiq iżda fl-istessin aħna qegħdin naraw li hemm iktar spejjeż iżda jiena għandi l-impressjoni wkoll li l-Bank Ċentrali Ewropew hija jipparteċipa wkoll f'dan kollu bħala parti mill-kwer Quartet u il-Greċja aħna fil-fatt qed tissuġġerixxu wkoll ċertu affarijiet fuq tariffi u dan immurru kontra d dritt li aħna nistrajkjaw. Tista' tgħidilna jekk hemmx ħsieb li timplementaw politika li aktar favur l-investiment. Iżda aħna naħsbu li hemm bżonn ta' politika li ma ma tamponix restrizzjoni fuq il-drittijiet eh, tal-ħaddiema. Għandkom beħsibkom li fil-fatt implantaw politika li tkun favur ħaddiema. Thank you. I'll try to respond to all questions, though uh, some of them are very complex. And um, first of all, eh, mela ħan nipprova nwiġeb eh, lil kulħadd. L-ewwel, il kustjoni tal- forums u dawn ir-rati baxxi jekk dan jagħtix inċentiva lil gvernijiet biex jintroduċu riformi. Din hija kwistjoni komplessa. Jista' jkun illi hemm rabta bejn dawn ir-rati u r-rida li jittieħdu riformi fir-rigward ta' dawk ir-riformi li huma parti mill-budget, jiġifieri id-deficit tal-budget ikun jaħtieġ finanzjament aktar ma jkunu ola r-rati se jkun iktar diffiċli l-finanzjament. Dan ifisser illi l-gvernijiet ser jagħtu priorit ser ikun jaraw x'inhuwa l-iktar importanti x'inhu nqas importanti anke mill-aspett finanzjarju. Aħna għandna xhieda illi r riforma fil-pensjonijiet fost oħrajn sar bħala riżultat ta' rati ta' interess baxxi. Iżda jekk noħorġu minn din iż-żona naraw illi miżuri fiskali li jittieħdu taħt il-pressjoni tas-suq huma bbażati fuq l-aktar ħaġa faċli li wieħed jista' jagħmel meta inti tkun taħt pressjoni, jiġifieri iż-żid it-taxxi u tnaqqas l-investiment mill-pubbliku. Ir-riżultat għalhekk ħafna drabu ikun, ħafna drabi ikun illi ikun hemm inqas investiment pubbliku u iktar taxxi. U dan midi mhix riċetta tajba l tkabbir. Jekk imbagħad noħorġu miż-żoni ta' riformi strutturali li huma marbutin mal-baġit, bħal pereżempju sistema ġudizzjarja tal-edukazzjoni, tal-Kostituzzjoni tal-liġi tal-elettorat dawn il-formi strutturali mandom lebda rabta mara ta' interess dawn isiru proċeduri kompletament differenti. Iżda iżda iżda jista' jkun ukoll ħabbar fatt li ta' interess huma iktar eh, baxxi diffiċli ħafna li wieħed jevalwa id-direzzjoni ta' dan ir-raġunament. Irridu naraw l-affarijiet kull każ għalih. Dawn il-banek ineffiċenti qed inżommuhom ħajjin bira ta' interess baxxi li kieku rroti li kieku irrati kienu ola il-banek li jagħmlu xi ħaġa biex joffru dawn il għati ta' interess imma rridu rridu nikkonsidraw lejn il-marġini ta' interess biex naraw jekk banek kuxa qed jiġi sussidjati għaw le. Issa. Il-fatt li l-banek tal-Unjoni huma pjuttost f'saħħithom fil rigward tal-kapital irnexxierhom eh, itellaw. E iżda fil-medja tagħhom mhumiex m'għandhomx u daqshekk qoli u dan jiddependi fuq il-fatturi li jiena semmejt aktar kmini. M'għandix tweġiba settur tal-clearance. Issa fuq jekk il-Euro clearing u se jkun suġġett għal ġurisdizzjoni Ewropea u jekk dan ikun stan stabilta finanzjarja, minħabba li qegħdin nisseparaw il-clearing tal-euro minn muniti l-oħra, dan huwa raġunament li qed isir fir-Renju Unit. Imma jiena għadni ma evalwajtx kemm dan huwa raġunament validu. Smajt mistoqsi oħra fuq il-banek jekk kienux qegħdin jagħmlu profit qabel il-kriżi. Iva kellhom rata ta' 20% ritorn fuq l-ekwità. Immissa nafu dan kif intlaħaq. Ħareġ ċar li din dan kien kollu buzzi għalf li ma kien hemm xejn fil-konkret. Fil Is-snin ta' qabel il-kriżi finanzjarja, sitt snin, ħames snin sa' seba' snin ta' qabel il-kriżi finanzjarja, din hija realtà li żdiedet ir-rati ta' inflazzjoni u kienu qed jaħbu dak li kien sejjer ħażin fis-sistema bankarja. Jiġifieri il-ġisni tar-riskju imma kien hemm ukoll ineffiċjenzi oħra Għalhekk kienu qed jinħbew dawn ir-ratios spejjes meta mqabla matul, iżdissa għanna sistema fejn grazzi għall isforzi li saru mill-gvernijiet regolaturi u l-banek n-nifisom, għanna sistema li hija ħafna iktar f'saħħitha ħafna tiflaħ iktar għal kriżijiet u peress li hemm inqas riskju hemm ir-ritorn fuq ekwita li huwa iktar baxx. Iżda, Aħna rridu nindirizzaw dawk id-djufijiet li jamlu baxxa iż-żejjed ta' mqabla ma' gverni ma' banek oħra. Mhumiex sejrin daqshekk tajjeb skum ma sejrin ġurisdizzjonijiet oħra. Irridu nħarsu lejn l-MPLs, l-ispejza tal-ratio tal-spisa ta' qabla matħul. Meta qed nitkellmu dwar overcapacity, mhux qed nirreferi għal sistema fejn il-banek ikunu jistgħu jieħdu l-ogħla miżati mill-konsumaturi tagħhom. Overcapacity tfisser li maħniex sitwazzjoni bilanċjata. U għalhekk kif fil-bidu rridu noqogħdu attenti meta nagħmlu dawn l-istqarrijiet ġenerali għax hemm ħafna banek żgħar u ta' daqs li jagħmlu xogħolhom tajjeb u li jaqdru klijenti tajjeb tajjeb ħafna. Għalhekk irridu noqogħdu attenti meta nagħmlu stqarrijiet ġeneriċi fuq affarijiet li huma ikkumplikati u li ivarjaw bejniethom. Issa, il-Bank Ċentrali Ewropew huwa favur l-indipendenza tal-gvernaturi tal-Banek Ċentrali. Issa, xista jagħmel il-Parlament Ewropew jekk ma nilħuqux lan tagħna ta' inflazzjoni? Jien naħseb dan lan ser nilħuq. La ta' xejn u il-proġett tagħna li nilħqu l-inflazzjoni ta' taħt imma qrib 2% huwa ibbażat fuq il-politika ta' stimolu monetarju li aħna nafisseħ bħalissa. L-aħħar mistoqsija x'għamlet il-politika monetarja l-investiment privat. Aħna rġajna ħloqna il kondizjonijiet ta' finanzjament għal biex dan ikompli jikber fiż-żona euro. U dan qed nerġgħu nwaqfuh għax inqeret bil-kriżi li laqtet l-Ewropa wara l-2010. U jiena semmejt x'kienu l-eżempji fl-2012 meta mqabbla mal-lum. Iżda kif semmejna fil-bidu ta' din is-sessjoni, il-politika monetarja mhijiex biżejjed biex jintlaħaq tkabbir sostenibli u reali. Thank you very much for this extremely interesting and useful. Grazzi ta' dan id-dialogu interessanti ħafna. Nistgħu nikkonkludu l-laqgħa tagħna hawnhekk, il-laqgħa li mist se tkun l-erba' fit-tlieta. Grazzi.